Allora, riprendiamo i lavori. Ehm, mela, inkomplu bil-ħidma tagħna, nibdew bit-tielet cluster u hawnhekk irridu naraw kif se ntejbu s-sinerġija u l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-apparaturi ekonomiki imdaħlin fl-identifikazzjoni u prevenzjoni tal-ħasil tal-flus. Issa se nisimgħu f'dat tielet cluster tliet mistiedna Id-dibattitu se jkun maqsum 15 il-minuta għal kull prezentazzjoni, mbagħad ikuna dibattitu nibdew għanna il-Sofi Barro għal kooperazzjoni bejn il-banek u anki fejn jitħol l-applikazzjoni tal-liġi. bat wara għanna il-George Ingunt illi ġej mill-Manival u se jitkellem u kol dwar sistemi effikaċi għal ħasil ta' ġlida kontra ħassil tal-flus u koll ġlida kontra terrorizmu, umbat għanna u koll il-John Ringand illi se jitkellem dwar l-applikazzjoni tal-liġi brabta mal-ħasil tal-flus. Bek, nibdew, so Sophie Barro u għandha 15 minuta prezentazzjoni tagħha. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, merci, merci. Grazie ħafna, Signor President eżis membri, grazzi ħafna tal-li istidintuni sabiex nindirizzakom illum. Niskuza ruħi qabel xejn fisem e, Sir Henri Kantax dilli sfortunatament ma stax jattendi għaliex kellum pen ieħor fl-aħħar moment u bekk nibda billi nintroduċi il-Federazzjoni Ewropea tal-Banek, tal il-EBF u aħna għanna ikunu nikunu leħen tal-Banek Ewropej, il-membri tagħna u assoċjazzjonijiet ta' Banek minn 31 stat u hemm ukoll numru ta' stati membri u l-erba' stati membri tal-Unjoni eh, għal kummerċ ħieles u anki għanna rabta ma' Banek illi għandhom aktar minn 200 miljun impiegat. L-esperjenza tagħna hija illi nirrepreżenta assoċjazzjoni li hija wkoll tirrepreżenta assoċjazzjonijiet bankari. U bekk għanna u koll il-fema tagħna dwar il-banek u relazzjonijiet ma' unitajiet ta' intelligence finanzjarju. Dan huwa uh, suġġett li ġi indirizzat qabel u għal-membri tagħna din hija priorità għall-Federazzjoni tal-Banek fil ġida kontra il-ħasil tal-flus u kontra ukoll il-terrorizmu, speċjalment fejn titħol ir-raba direttiva Ewropea dwar ħasil tal-flus u anki fejn jitfitfol ir-reviżjoni tal afas legali tal-ħarsin tal-data. Nixtieq nifoka fuq l-obligi speċifiċi ta' istituzzjonijiet finanzjarji fil-ġlida kontra l-ħasil tal-flus u finanzjament ta' terrorizmu, kif ukoll nixtieq insemmi sanzjonijiet internazzjonali li l-istazzjonijiet finanzjari għandhom eh, l-obbligu ta' vigilanza brabta ma' klienti taħħom, tagħhom, u jiġifieri huma jkollhom bżonn jikkontrollaw il-klienti tagħhom kemm individwi kif ukoll entitajiet u jeħtieġ li jkollhom informazzjoni dwar in-natura kif ukoll eh, relazzjonijiet eh, finanzjari li għandhom ma' dawn il-klienti tagħhom. Dan jsir permezz ta' dokumenti, dokumenti li jiġu kopjati eh, kemm jekk forma ta' stampa kif ukoll elettroniku. U l-istituzzjonijiet iridu jagħmlu monitoraġġ ta' transazzjoni ta' klijenti tagħhom biex bekk ikun jafu minn huma l-beneficjarji, jiġifieri dawk il-persuni illi għandhom aktar minn 25% tal-isma tal-entità u bekk jifmu l-istruttura tal-entità u kif dina taħdem. Hemm ukoll elementi għal klijenti illi huma ta' riskju għoli. Mod partikolari naħseb illi dan inkludi lilkom eżis membri, individwi illi għandhom u koll eh, ruoli pubbliċi importanti ħafna u bekk għanna mekanizmi ta' monitoraċ interni għal dan il-għan. Dana kollu jiseħ permezz ta' uffiċjal ta' compliance u anki b'termini ta' risorsi, bit-tamir meħtieġ u dana b'rizorsi wkoll eh, tal-computer. Fil-fatt jintużaw metodi automatizzati sabiex aħna nġildu ħasib tal-flus u transazzjonijiet finanzjarji jridu jiġu wkoll dikjarati lill-unità ta' intelligence finanzjarja. Umbat ikun hemm l-analiżi jekk ikun hemm il-bżonn issir ukoll eh, il-komunikazzjoni ta' transazzjonijiet suspettati l awtoritajiet adattati. U dak kollu illi jista' jkun sespattat illi jista' jkun ħasil tal-flus jew brabta ma' finanzjament tat-terrorizmu dawn jiġu rapportati. Stazzjonijiet finanzjarji għandhom ħafna esperjenza fil-ġlida kontra l-ħasil tal-flus. U bħala parti mal kooperazzjoni ma' unitajiet ta' intelligence eh, finanzjarju, u dan huwa studju tal-2008. Nifir studju dwar kif unitajiet ta' intelligence finanzjarju jaħdmu mal istituzzjonijiet u naraw illi kunem numru ta' rapporti li jiġu minn istituzzjonijiet finanzjarji ġifiri l-banek jiddikjaraw transazzjonijiet finanzjarji u għandhom ukoll dmirijiet illi jikkomunikaw Dan u koll huwa obbligu, obbligu li jirrapportaw li dawn l-unitajiet ta' intelligence finanzjarji jistaw koll jifrizaw l attif u anki jamlu monitoraġġ tal-flussi transkonfinali. Dan kollu eh, jaqa taħt l-standards ġodda ġodda Bekk, nsankom ideja aħjar tal-dmirijiet tal-banek. Issa, jiena xtaqt nelenka fejn għanno oqsma fej l-kooperazzjoni tista' tiġi mtejba fuq ir rekomendazzjoni ta' Banek Ewropej. Aċċessa aħjar għall-informazzjoni pubblika din trid U eh, kifet hemm id-dmir tal-banek u istituzzjonijiet finanzjari li jkun jafu min huma l-klijenti tagħhom, iżda l-banek jibbażaw ruhom fuq dak li jgħidulhom il klienti tagħhom u bekk biex huma jtejbu l-arfin tal-dwar il-klijenti tagħhom eh, jkun tajjeb li l-banek ikollhom aċċess għal reġistri pubbliċi, partikolarment reġistri tal-azzjonisti ta' kumpaniji. Punt ieħor huwa t-tneħħija ta' ostakli legali jistgħu jeżistu fl-Unjoni Ewropea fejn jitlu eh, l-iskambi transkonfinali ta' informazzjoni kemm eh, internament u koll. U xtaqt nifoka fuq dan il-punt għalix naf li fiħdan dan il-komitat hemm ħidma fuq ir-reviżjoni tal-qafas tal-ħarsin tad-data anke konsistenza bejn il-dmirijiet kontra ħasil tal-flus u anke il-protezzjoni tad-data din tkun xaġa tassew utli fil-fatt u juża. Hawnhekk xtaqt kol nagħtikom xi eżempji speċifiċi. Naħseb li hemm problema serja meta niġu għal dmir illi tingħata informazzjoni dwar persuni. Ġifiri eh, xaħt li jaħdem il-bank għandu informazzjoni fuq il-klient u bekk ikollu u koll umbat l-informazzjoni ta' parti terza u dan abrabta mal-ħasil tal-flus u finanzjament ta' terrorizmu u hemm disposizjoni legali hawnhekk li indirizzaw manipulazzjoni ta', ta swi u, u anki insider information u allura f'dan il-qasam irridu mhux biss nanalizzaw l-azzjoni ta' klijenti iżda wkoll naraw ma' min dawn il-klijenti eh, xi kultant jagħmlu ċertu transazzjonijiet u dana meta il transazzjoniet ikunu il-fuq minn 15.000 euro. U il-banek allura jistaw e, iżommu dawn il-persuni għal ħames snin sa minn dik id-data ta' transazzjoni jiġifieri jettiċ li jkollhom bekk proċeduri adattati għal riski involuti għal persuni illi politikament jiġu esposti b'dan il-għanu allura il-banek jeħtieġ illi ikollhom dossiers dwar persuni illi għandhom riski jew li huma eh, klijenti mhux mixtieqa bekk eh, Hawnhekk f'dawn id-dossiers ikun hemm eh, informazzjoni dwar ma' min kellhom kuntat il-banek u anki persuni li l-banek ma tixtaqx ma tixtiex il-korrelazzjonijiet magħhom u dawn huma persuni li kollhom xi miżuri restrittivi kontrihom jew persuni li jaqgħu taħt sanzjonijiet taħt il-politika Ewropea tal-affarijiet barranin jew ta' sigurtà. U fuq dan meta nitkellmu dwar bilanċ bejn il- data protection u anki il ħasil tal-flus irridu naraw illi ikonna l-konsens tal-persuni konċernati il-meta aħna naċċedu għal data personali Issa għandna definizzjoni l-ġida ta' din il-kelma tal-konsens u hawnhekk qegħdin ngħidu il-konsens ma jrid ikun espliċitu, ma jistax ikun taċitu. Il-persuna trid taqbel ma' data tagħha illi tiġi pproċessata. l-uniku kriterja huwa l-konsens tal-persuna Ġifiri, inti tistak tikkonsulta database dwar persuna billi titla' il-permess tal-persuna u allura bekk jista' jkun li ma ssir sirta xejn dwar dik il-persuna konċernata. Għaliex fuq naħa id-data tista' tkun eh, eh, għad dispozzjoni pubblika, iżda mbagħad jista' jkun persu problema, jkun hemm problema bil-files li l-banek ikunu qegħdin jużaw. Jekk eh, l-isem tal-persuna qiegħed fid-database u qiegħed fuq file jfisser illi huma taw il-konsens tagħhom illi huma jistgħu wkoll b'xi mod jiġu referenzjati u bekk jfisser ukoll illi l-ġbir tad data ikun qed isir skont il-liġijiet ta' tħarsin tad data. Issa l-idea hi illi nissimplifikaw is-sitwazzjoni u naqsu l-formalitajiet. Ovvjament il-kelma konsultazzjoni u kol eh, jeħtieġ li eh, inneħuha għal dak li għandu x'jaqsam ir-regoli tal-ħarsin tad data kooperazzjoni bejn il-da unitajiet ta' intelligenz finanzjarju u autoritajiet finanzjarji, emmek fuq dak il-punt eh, naraw li tkun ħaġa tajba li eh, il-banek irridu jimlew formula meta jitkellmu dwar meta jirriferu għal ċertu transazzjonijiet. Hemm ukoll il-possibilità li wieħed jimla formula mod elettroniku bl-Ingliż ġifiri l-impiegat tal-istituzzjoni tal-bank li għamil id-dikjarazzjoni, dak il-kas irrid ikun ukoll imħares aktar, ġifiri aktar ikun hemm element ta' konfidenzjalità situazzjoni bħal din li kif semmejt. Umbat jeħtieġ li jkun hemm ukoll feedback dwar xejriet ġodda u teknika ġdida li tintuża għal dak li nxaqsam ukoll investigazzjoni tal-pulizija għaliex is-sistema l-effettività tas-sistema kontra l-ħasil tal-flus u finanzjament ta' terrorizmu e, jisir kif suppost jekk tassew nifukaw fuq aspetti relevanti u bekk dana kollu jkun utli u dan huwa feedback ġenerali li jkun fihom bat il-figuri u l-ismijiet ta' transazzjonijiet suspetti u dawn jingħataw il-unitajiet ta' intelligence kifet. Mbagħad wara ikun hemm rapport per eżempju n-numru ta' persuni li ġew investigati, dak li ġew kundannati, l-attiv li ġi frizzat, eh, dak li ġi konfiskat, etc. Kif ukoll feedback speċifiku dwar stqarijiet speċifiċi li ġifiri l-persuni eh, identifikati jiġu msemmija fid-dikjerazzjonijiet. Naf li ċerġu stati membri jagħmlu hekk, iżda dana kollu jseħ fuq livell eh, informali biex bekk ma jkunx hemm riskija l-investigazzjonijiet xi kultant anke raġunijiet ta' ħarsin ta' data, jew inkella għaliex xi jista' jkun ikun hemm xi nuqqas ta' risorsi disponibbli għal dawn l-unitajiet ta' intelligence. Meta mbagħad niġu lura għal reviżjoni ta' tar-raba direttiva konċernata irridu naraw xiġifiri l-obligu illi l-etintajiet kollha jipprovdu feedback. biex bekk ikun hemm ukoll feedback għal dak li għandu x'jaqsam numru ta' dikjarazzjonijiet li saru, kemm il-darba dawn ġew ukoll użati b'ċertu livell ta' suċċess, eċetera. Mbagħad, jekk imur għal dan ir-rapport tal-Kummissjoni tal-2008 dwar il-feedback mill-unitajiet ta' intelligence, naraw illi dawn il tkolla kollha huma msemmija fil-fatt tajjeb ħafna u u ukoll biex taqraħ dan ir-rapport. Hemm bżonn ukoll li jkun hemm taħriġ għall-impjegati tal-banek sabiex huma jkunu jafu x'inhuma l-ewwel sinjali ta' dawn it trazzazzjonijiet biex bekk ikollhom informazzjoni prattika dwar il-prassi ta' kriminali involuti fil-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu. U Għal dan il-għan, il-feedback dwar l-effettività ta' dikjerazzjonijiet li huma suspettati fil-ħassil tal-flus finanzjament tal-terrorizmi hija essenzjali jekk ma jkonix il-feedback fuq ir-riżultat tar-rapport, imbagħad huwa diffiċli li wieħed jimmotiva l istafti l-impjegati tiegħu allura konna mbagħad attivitajiet illi jeħtieġu illi u l impiegat jkunu jafu x'inhuma r-riski u li tassew jiffukaw fuq dawn ir-riski partikolari. Hawnhekk nipprova nikkonkludi issa billi ngħid illi kooperazzjoni mill-qrib eh, bejn il-banek u dawn l-entitajiet ta' intelligence finanzjarja kif ukoll awtoritajiet ġudizzjarji hija xi ħaġa essenzjali biex niġġieldu il-ħasil tal-flus u finanzament ta' terrorizmu jittix li naħdmu flimkien u li naqsmu wkoll informazzjoni rilevanti dwar xejrit eh, ġodda. Flimkien għandna il-possibilità eh, li nżommu l-integrità tas-settur finanzjarju biex nwaqfu l-kriminali li jużaw is-settur biex eh, jaslu il-flus tagħhom u anke biex jiffinanzjaw terrorizmu aħna nistgħu nagħmlu differenza però ma nistgħux naħdmu waħedna. E, għandna bżonn il kulħadd biex aħna naħdmu u anki niksbu l-anijiet tagħna. Grazzi ħafna, Sinjura Barro, is-sana is-Sur Rafael, jekk jogħġbok. Ringrazzja l-Parlament Ewropew u l-Kumitat Speċjali tal-Istudentuni hawnhekk Probabilment eh, dan huwa avveniment eh, illi mhux eh, tas-soltu bħet jistiden pratti kant speċjalment wieħed daqshekk bil mizmim daqsi Imma jiena eh, kont involut eh, għal xi ħamsin sena f'dan eh, l-aspett ta' ehm, kustanijiet malbuta ma' din it-tip ta' kriminalità, speċjalment mal-ħasil tal-flus. Anka minn meta ġiet introdotta fl-1986 din il-leġislazzjoni kontra il-ħasil tal-flus u għaffariet oħra bħal evazjoni ta' taxxa u korruzzjoni li kollha msemmijin anka fid-diskussjonijiet u eh, fil-dibattiti eh, hawnhekk. Jiena ħan nagħti stampa aktar ġenerika eh, u dan bazi tal-fatt li jiena nista' naqsam l-esperjenzi tiegħi Eh, dawk liċenti u anka dawk eh, aktar fil-vot, anka fil-pariri tijaj li tajt il-gvernijiet, korporazzjonijiet u anka individwi fuq dan is-suġġett dan eh, f'dawn l-aħħar 25 sena anka minn du daħlet fisseħ daħlu fisseħ liġijiet kontra ħasil tal-flus. Kif tafu fil-Renju Unit u postijiet oħra fl-Ewropa, il-regolament marbut mal-ħasil tal-flus u anka il-sanzjonijiet kien eżerċitu progressiva illi beda permezz tal-ġlieda eh, kontra il-kriminalità organizzata marbuta ma' drogi li mbagħad espandiet anka għal eh, affarijiet oħra bħal terrorizmu u distruzzjoni tal-massa u anka inkluż eh, l-evażjoni tat-taxxa. Jidir li jiena illi wasanna f'punt issa fejn edin nifacċaw il-kriminalità organizzata u anka dik li mhijiex. U għalissa ħani hawnhekk u illi hemm il-periklu illi wieħed ifoka biss fuq il-kriminalità organizzata tkun xi tkun id-definizzjoni tagħha anka i kif fini id-definita fil-leġislazzjoni internazzjonali għax hemm ukoll Ehm, delikwenza u kriminalità oħra ta' tip ieħor li hija eh, importanti wkoll eh, il-kriminalità organizzata ħafna drabi eh, tfisser li hemm ftejjin bejn grupp ta' persuni, xi gruppi partikolari u xi network ad hoc. Imma jekk wieħed jitratta kwistjonijiet bħal korruzzjoni, mhux bil-fors li ikollok sintomi illi kunem marbuta mal-kriminalità organizzata u jekk kunem frodi serja, ħafna drabi tinduna illi ma hemmx il-karatteristika tal-kriminalità organizzata ma fiż-żewġ każijiet wieħed ikun qed jara però itħul l-irkavat ta' dawn il-tipi ta' eh, reati li jkunu jispiċaw f'ħasil ta' flus permezz ta' xi sistema bankarja. Il-problema Mm, fil-kontroll tal-kriminalità f'dan il-qasam kollu wieħed jista' eh, eh, jiġilet kontra tagħha permezz tal-liġijiet kontra il-ħasil tal-flus kif eh, sar fir-Renju Unit bl-introduzzjoni ta' dawn il-liġijiet minħabba illi il-xogħol tal-pulizija biss ma kienx biżejjed għax il-kriminalità kienet issa fuq livell transkonfinali u internazzjonali u kienet qed tmur lilin mill-liġijiet tal-pajjiżi sovrani. Għalhekk jiena nibża wis eh, illi eh, l-fatt li wieħed eh, kien qed iħossu dak iż-żmien, il-gvern kien qed iħossuhom li ma jistgħu jagħmlu xejn, l-affarijiet ma kinux fidejhom aktar. Sfortunatament, kultant Eh, għatem minna tuħossu li mux bizzejiet, eh, ma jistax jagħmel bizzejiet, anka il-politika li qed tiġi infasla eh, fuq livell Ewropew u anka fuq livell ta' stati membru, il-politika qed tiġi infasla biex wieħed jipprova ikollu ġustizzja kollaborattiva, iġifieri is-soċjetà qed ninvolvuha f'modi varji bħala assistenza l-infurzar tal-liġi Eh, kważi kważi tissostitwixxi l-infurzar tal-liġi u dan irridu nżommuh f'moħħna. Jista, tista tkun xi ħaġa inevitabbli din, imma meta jinħolqu strumenti biex wieħed jiġġielet il-kriminalità ta' kull tip, kriminalità serja, meta wieħed jabbozza strumenti, irridu nżommu f'moħna illi modelli tradizjonali tal-xol ta' polizija eh, illi aħna kbirna bihom, ġifiri mezzi tradizjonali, ħafna drabi ikunu irrelevanti. Il-ġustizja kollaborativa tirrikjedi ħafna ir-rapportar. Ir-rapportar anka minn partijiet terzi u anka il-rapportar li jsir minn individwi. U dak li ħanejt jittieħed f'dan il-kuntest. Jekk ħajaddu liġijiet illi qegħdin jissuponu il-modell tradizzjonali ikun hemm liġi, liġi li tiġi imposta eh, wara investigazzjoni u wara sanzjonijiet deterrenti. Dan il-modell issa spiċċa żmienu. Il-pajjiżi m'għandhomx ir-riżorsi biex jagħmlu l-investigazzjonijiet konvenzjonali u jridu jiserħu fuq li xi ħadd jagħtihom l-informazzjoni kultant ikollhom bżonn il-każ kollu, l-investigazzjoni, x-xieda, l-individwi li huma mirati anka li traċċar ta' lassi qabel ma wieħed idur lejn l-infurzar tal-liġi. U hemm ħafna każijiet issa fejn l-infurzar tal-liġi ma jiġix eh, eh, użat u fejn anka jiġu ikkuntatjati daw u daw li jinfurzaw il-liġi laqas ikollhom il-mezzi biex jitrattaw il-kustjoni. Fil-Renju Unit bħal stati membri oħra ir rizorsi tagħna qegħdin jonqsu. Eh, dejjem jitnaqsu minħabba eh, fl-ekonomija. Kif taf intom il-forza tal-pulizija tagħna tilfut 20% tar rizorsi tagħhom u l-gvernijiet eh, tal-istati membri ħafna ġabi jistennew li l-aġenziji tal-inforzar tal-liġi mhux biss li jagħmlu l-istess xogħol illi li kunu jagħmlu ma li jagħmlu anka aktar banqas rizorsi. Jiġifieri, jekk wieħed sa jistostitwixxi b'mudell bieħor, e, e, li wieħed jistostitwixxi b'dan il-mezz ta' kollaborazzjoni, Imbagħad il-kollaboraturi jridu involuti, ġifieri anke s-soċjetà ċivili tiġi involuta u biex tagħmel hekk Eh, wieħed irid mbagħad joħroġ bliġijiet u jara li dawn qed jiġu implementati b'mod illi nipperswadu lis soċjetà ċivili li wieħed qed iserraħ eh, fuqha eh, illi il-miżuri li qed jiġu introdotti huma raġonevoli, proporzjonati u li huma ġusti mhux biss fil-tfasil tagħhom imma anka fil-proċess kollu tagħhom u huwa il-proċess li jiena nixtieq nitkellem dwaru issa f'dan id-diskors qasir tiegħi. L-aħħar kallimi b'mod uh, utli tajjeb u b'mod effettiv eh, tkellmet dwar il-banek u ma tantx għandi xi ngħid fuq il-banek ħlif illi fil-Renju Unit għal kem reċentement kienem eh, skandli ta' profiloli li fihom kienu voluti il-banek ma kienem lebda prosekuzzjoni ta' xi banka eh, owlini eh, għal kem semmow forsi semmow fil-ħazin fuq livell amministrativ u ma kienx hemm sanzjonijiet kriminali. Ovvjament, Eh, xorta waħda ma jfissirx ma mhux se jsofru tal dak li jkunu għamlu ma fl-aħħar mill-aħħar pratikanti bħali eh, eh, jaħsbu li jista' jkun hemm prosekuzzjoni, ma l-prosekuzzjoni se tkun kontra lejn kontra individwi mhux kontra istituzzjoni. Għalhekk ir-risposta hija waħda sempliċi l-ebda soċjetà żviluppata u ekonomija żviluppata ma tista' teqret is-sistema bankarja tagħha. Li wieħed ineħħi liċenzja lil bank ewlieni Eh, mhijiex possibilità reali, mhijiex għażla u eh, inkella niġu f'sitwazzjoni eh, bħalma e, e, ġara Barter Anderson fl-Istati Uniti fejn ġi akkużat mod inġust u u il-kumpanija ta' l-accountancy kollha ġid distrutta. Issa nixtieq nixbilkom l-attenzjoni illi il-banek eh, bl-imnut retail banks ma jitrattawx trasferimenti ta' montizzar ta' flus għax imħabba il-riskju meta mqabbel mal-profitti mhux bilanċjat. Il-riskju moljien u it-tul u ma eh, u inesistenti kważi għal-banek. Fil-Renju Unit u anka f'ħafna pajjiżi oħra eh, tal-Unjoni Ewropea għandna mijiet ta' mi ta' ħaddima immigranti illi b'mod inevitabli jibatu il-tu il-flus li daħlu l-ura lej pajizom, ġifiri għanna dan it tafikar ta' somom zar ta' flus, illi f'xi stadju jew ieħer u ieħor iridu jaddu minn xi e, kanal partikolari u ħafna drabi jidaw jużaw ovvjament buros ta' trasferiment jew e, aġenziji ta' ħlasijiet. E, din qed issir problemi anke hemm aġenziji li sabu li hemm problemi b'daw il-buros. Irregolajnihom aħna fir-Renju Unit mill-2003 lawn imma xorta waħda hemm daqsijiet differenti. Għandna buros ta' servizzi kbar bħal Western Union per eżempju, mbagħad noħrajn li huma żgħar illi fihom ikun hemm biss persuna jew tnejn illi qegħdin jagħtu il-servizz lil gruppi etniċi eh, f'minorità. Hemm il-biża wkoll eh, terribli illi dawn il-kanali jintużaw anke mill-kriminalità organizzata biex dawn ikun jistgħu jmexxu l-irkavat tagħhom tal-reati kriminali. U probabbli din il-biża hija ġustifikata. Nixtieq eh, nikkummenta dwar rimarka li saret diġà fuq il-feedback kulħadd eh, jitkellem fuq miżuri kontra l-ħasil tal-flus u kulħadd dejjem jitkellem fuq il-feedback. Minħabba illi il-komunità tal-bank jaru anka daw il-buros ta' servizzi u trasmettituri tal-flus jixtiequ jkunu jafu eh, kif jistaw jtejbu rapporti tagħhom dwar it-transazzjonijiet imma jrid ikollhom l-informazzjoni reali Imma l-Aġenzija tal-Inforzar tal-Liġi ħafna drabi ma jagħtux l-informazzjoni minħabba anka l-integrità tal-investigazzjoni. Nifmu li ritu ikun hemm il-bilanċ imma eh, eh, nifmu għax ritu ikun hemm eh, il-bilanċ biex l-affarijiet jaħdmu sew qed nitkellem mingħajr ħadd f'moħħi u anka jiena qed nitkellem fismi mhux fisem il-kumpanija legali illi eh, jiena naħdem magħha huma kummenti personali fuq l-esperjenza li kelli. Iva, jiena ngħidilkom qasbu dwar illi ttejbu l-affarijiet imma illi tridu tagħmlu huwa illi tneħħu il-ċiniċiżmu li hemm fis-soċjetà li temmen illi ħafna mir-regolat menti li jeżistu anka fir-Renju Unit għandna xi 280,000 eh, eh, attività suspettuża. E, e, e, u hemm il-biża li daw qatt ma jiġu proċessati jew eh, ma jiġux proċessati b'mod tajjeb jew f'numru sinifikanti. U anka ma hemmx il-feedback biex naraw kemm kien produttiv l-isforz li għamilna ġifieri hemm din l-opinjoni ċinika li minħabba l-kriżi ekonomika ħafna minn din informazzjoni ħat intuża biss għall-iskop biex wieħed ifittex il-min qiegħed jevadi it-taxxa u biex niġbru it-taxxa u mhux għallana u biex wieħed jiffaċċa u jittratta e, e, xi ħaġa aktar serja bħal majja l-kriminalità serja u e, ħsara soċjali Eh, il-ħsara soċjali iktar eh, kbira mit traffikar ta' drogi u mill-korruzzjoni u mit-terrorizmu u mill-kumplament għal-soċjetà. Eh, dan il-ħsieb li din l-informazzjoni qed tintuża biex wieħed jiġbor it-taxxa. Irridu din neliminawa mill-soċjetà ċivili. Irridu nikkonvinċuhom li mhux hekk huma l-affarijiet hemm każ leġitmu li wieħed juża biex jiġbor it-taxxa, imma mhux dak lan owlieni. Daw li tiġa semawni nitkellem qabel din hija waħda mill-aktar diskorsi ostra li qatt uh, għamilt u nixtieq nassikurakom <laughs> eh, li hekk huwa. Imma jiena lest ukoll nirrispondilkom kwalinkwa mistoqsija li intom tixtiequ tagħmlu. Grazzi. Dawnu mal-ħinijiet tal-Parlament Ewropew, grazzi Sur Rafael. Issa naddi l-kelma l-Sur mistax 15 minuta biex intervjeni wara li jitkellem huwa niftħu id-dibattitu hekk jogħġbok. Grazzi ta' sew, Sinjura President, u l-wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjuri. Grazzi wkoll ta' din l-opportunità li tajtuni biex nitkellem hawnhekk u dejjem ta' pjaċir illi nitkellem fuq l-istess pjattaforma ma' Sur Raffael ikolli ngħid illi naqbel ma' ħafna minn dak li waqal ser ikun hemm xi affarijiet li forsi dwarhom dwarhom ma naqblux imma dwar dan nitkellem iktar tard. Kif tafu jiena is-segretarju esekuttiv ta' Manival li huwa il-parti ta' monitoraġġ tal-Kunsil tal-Ewropa f'dak li għandu xaqsam il-ħasil tal-flus u kol il-finanzjar tat-terrorizmu il-ġlieda kontra l-finanzjar tat terrorizmu jiena wkoll għandix naqsam mal-konvenzjoni tal-2005 li importanti fl-arkitettura tal-Ewropa. Kien tejn dwar kunsil tal europa nnifsu dwar dan is-suġġett. Dan il-kunsil kien ilu attiv dan is-settur għal aktar minn 30 sena u il-kunsil kien l-ewwel kienet l-ewwel organizzazzjoni internazzjonali illi wissiet dwar il-periklu ta' flus sejjem il-kriminalità fis-sistema finanzjarja. Imbagħad il kunsill tal-Ewropa illi huwa organizzazzjoni bbażata legali bdiet tiħossib l-asil tal-flus għaliex irrealizzat realizzat Il-Kunsill irrealizza illi biss jiġġielet il-ħasil Biex jidġilet il-flus maħmud ġin irid jġilet il-ħasil tal-flus. Il-kriminalità organizzata hija attiva u tagħmel ħafna profit fl-Ewropa u bl-istess mod jiena norbot ma' dak li qal sur Raffael dwar id-diffikultajiet fil biex wieħed jipprova l-każijiet marbuta mal kriminalità organizzata ma' realtà hija illi għatem kriminali illi mhumiex organizzati illi jagħmlu l-profitt tagħhom mill-kriminalità u soċjetà ċivili bl-istess mod trid irrid ikollha ċertu żgurar li dawn in-nies ser insibuhom ser jiġu identifikati u kol dawk il-persuni li jaħdmu għalihom, dawk li jagħmlu attività tal-ħasil tal-flus u kol ser jinqabdu u rikavati jiġu konfiskati. U għalek illum fl-2012 jiena Nejt il-ġlieda tal-kriminalità li tagħmel profit tfisser ħafna f'termini ta' nfurzar tal-liġi din tmur u kol jitfit ma l-investigazzjonijiet tal-polizija biex jiġu identifikati l-kriminali għaliex dawn l-investigazzjonijiet dawk finanzjarji huma dawk illi iwaslu għall-identifikazzjoni ta' każijiet serji ta' ħasir ta' flus illi huma dawn il-każijiet serji ta' ħasil ta' flus li huma importanti li jiġu trattati hawnhekk u r-rikavati għandhom jiġu konfiskati. U għal dan il-għan neħtieġu reġim legali xira u dawn għandhom ikunu reġim domestiċi biex wieħed ikun jista' jitraċċa u jifriza u jikkonfiska il rikavati u b'rikavati minix qed fisser biss rikavati immedjati tal-rejat partikolari manke il-rikavati indiretti il-flejes illi ta' bilħaq qed jiġu investiti. Dawn huma wħud mill-kwistjonijiet u kol kustjonijiet li tkellem dwarhom is-Sur Raffael. Biex namlu dan fl-2012 neħtieġu ukoll arranġamenti ta' assistenza legali b'saħħithom u effettivi b'mod partikolari fl-traċċar, l-friżar u l-konfiska tal-assi. Assi li ċaqal u nbatu bandohra u dawn u importanti għal ħidma ta' manival u kol konferenza tal-partijiet skont il-konvenzjoni tal-2005. F'dak għandu xaqsam l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea qed tiżviluppa l-arkitettura, l-infrastruttura legali tagħha biex jgħat tkun tista' tappoġġa din l-aġenda permezz ta' deċiżjonijiet qafas, nafu li qed tiġi preparata direttiva wkoll dwar il-konfiska dan huwa tajjeb jaħdem tajjeb ukoll għal pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, imma il-messaġġ illi jiena xtaqt nibgħat illum wara nofsinhar illi huwa importanti illi jasal fl-Ewropa huwa illi il-kriminalità b'mod partikolari, il-kriminalità organizzata transnazzjonali ma tibdix u ma tispiċċax fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea qed taħdem għatih biex iżid is-setat investigattivi illi għandha eh, u dawn huma setat komuni fi dan l-Unjoni Ewropea imma setat simili għandhom ikunu disponibbli wkoll sabiex il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ikunu jistaw jitolbu pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea fl-Ewropa, pereżempju fil każ tal-pajjiżi li jiena nindirizzhom fil kunsill tal-Ewropa, il-Belġu, il-Latvja, jkunu jistgħu jitolbu lill-Ukrajina li huwa pajjiżi li ratifika l-konvenzjonijiet tagħna illi jagħmlu l-istess affarijiet illi wieħed jista' jitlob lil pajjiż tal-Unjoni Ewropea, eh, membru tal-Unjoni Ewropea, illi jagħmel pereżempju monitoraġġ tal-accounts, tal-kontijiet f'ħin reali. Dawn huma kwistjonijiet importanti fil-ġlieda kontra kriminalità organizzata transnazzjonali. Daqna ġen nitkellem dwar dan, iżda issa nixtieq ngħid kemm tgħid dwar Manival. Manival sawret fl-1997 ser ikolla il-15 l-anniversarju l-ġimgħa d-dieħla infatti aħna formajna biex inkopru lil dawk l-istati tal-Kunsil tal-Ewropa li ma kienux membri eh, tat task force. Naf li kelkom membri mill-FATF fil-ġimgħa l-oħra li kienu qegħdin ikellmukom u għalhekk aħna inħloqna biex inkopru dawk l-istati li konna nsejħulhom fil-1997 istati fit-tranzizzjoni. Issa 12 minn dawk il-pajjiżi huma membri tal-Unjoni Ewropea u il-Kroazja u kol ser tissieħeb Is-sena d-dieħla hija membru tal-Manival aħna responsabbli għal 23 ġurisdizzjoni u dan l-aħħar il konsil tal-Ministri qabel ma l-applikazzjoni tar-Renju Unit ma għandna l-kwistjoni ta' Guernsey Jersey u Isle of Man li qed tiġi evalwata. Dak il-kompitu tagħna l-anijiet, l-status tagħna, huma stabiliti fl-istatut tagħna aħna nirrapportaw direttament lill-Kumitat tal-Ministri dwar il-progress tagħna issa dak li nixtieq nagħmel fil-ħin li fadalli u għalli ngħidilkom xi ftit dwar is-sejbiet tagħna sejbit ewlenin fit-tielet round ta' evalwazzjonijiet aħna l-unika entità bħalissa illi għaddejja mir-raba round ta' evalwazzjonijiet wara il-rakkomandazzjonijiet ta' tielet round. It-tielet round ipproduċa xi riżultati tassew interessanti l-ewwel net. Ser nitratta b'mod speċifiku il-revizjoni orizzontali illi aħna publikajna s-sena l-oħra. Is-sejbiet li ser niddeskrivi huma marbuta mal-pajjiżi ta' Manival li jena għadni kemm nitkellim dwarhom, imma huma ta' relevanza wkoll għal ġurisdizzjonijiet Ewropej oħra u dawn inkludu dawk membri fl-Unjoni Ewropea. Dwar l-obligi preventivi kien hemm progress konsiderevoli matul iż-żmien e kif aħna sibna fl-evalwazzjonijiet tagħna u dan rajnieh l-aktar fuq naħa preventiva fir rigward tal-istituzzjonijiet finanzjarji Aħna nafu illi ammont kbir ta' rizorsi kif diġa intqal jidħol fil eh, safety prevention minnaħa tas settur privat. Għanna leġislazzjoni preventiva tal-AML-CFT illi ġiet imtejba l-standards jew sviluppati wkoll biex ikopru l-identifikazzjoni il-verifika tal-beneficial owners kollha fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u din hija f'konformità ma' tielet direttiva hemm riżultati tajbin ukoll dwar iż-żamma ta' records u l-obbligi dawn huma importanti għaliex huwa meħtieġ illi l-istituzzjonijiet finanzjarji jżommu records tal- negozju tagħhom mal-klijenti biex ikunu jarġaw jibnu mill-ġdid tip ta' negozju li kellhom jekk ikun meħtieġ minħabba l-liġi. 66% tal-pajjiżi jikkonformaw ma' dawn ir-rekwiżiti. Il-konformità fis-settur bankarju u finanzjarju hija aktar b'saħħitha mis-setturi mhux finanzjarji ġeneralment għandna l-uffiċċji ta' kambju li huma problematiċi, supervizjoni hija aktar b'saħħitha fis-settur finanzjarju aktar milli fis-settur mhux finanzjarju. U dan nista' ngħidu fil-preżenza ta' Sura Fajes uħut mill-professjonisti u kol mhux professjonisti u ma' voluti hawnhekk għandna banek u l-istituzzjoni finanzjari l-gbar li huma l-gbar entitajiet ta' reporting, l-avukati, spiss narawhom bħala dawk li ma jkollhomx irrieda illi jirrapportaw. U l-prestazzjoni ta' negozji oħra mhijiex daqshekk tajba. Issa dan nixtieq nikkontrasta hawnhekk minħabba r-riżorsi nikkontrastaħ mal-riżultati li qegħdin naraw fl-infurzar tal-liġi għaliex din hija xi ħaġa tassew importanti. Irridu ngħidu illi il-prosekuzzjonijiet hawnhekk qegħdin jiżdiedu imma n-numri għadhom baxxi f'ħafna pajjiżi għandkom tejbel hawnhekk quddiemkom illi tkopri il-perjodu mill-2005 għal 2009 fir-rigward tal-pajjiżi Manival. U din it-tabella partikolari hawnhekk noqogħdu attenti dwar in-numri. Waħda mill-ikbar problemi li għandhom l-evalwaturi hija li jkollhom statistika li tfisser xi ħaġa hawnhekk. Spiss ikonna statistika li ma tkunx konsistenti. Din tingħatanna mill-Ministri ta' Ġustizzja fost l-oħrajn u għalhekk l-affidabilità tal-istatistika hija importanti għaliex turina kif qed jiġu ġestiti dawn l-obligi. Iżda, għandu jingħad illi ħafna pajizi kellhom sentenzi marbuta mal-ħasil tal-flus li ma kienux jammontaw għal-ħafna. Issa l-interess illi aħna għanna fl-effettività huwa kemm huma serji dawn il-prosekuzzjonijiet. Situazzjoni mhijiex tajba daqshekk hawnhekk. kif qed taraw fis-slide hemm diskrepanzi bejn il-predicate offenses hawnhekk u ir-rikavati li ġu ġenerati mill-reati. Spiss ikonna l din il-lista fejn ikun hemm traffikar tal-bniedem, traffikar ta' droga, ma meta naraw ir-reati Illi waslu għal prosekuzzjoni dwar ħassil tal-flus u dan m'għandhomx jaqsmu mal dawn ir-reati li jkunu saru fil-pajjiż. Il-prosekuturi jiena kont wieħed jazdu dawk il-każijiet faċli u spiss ikun hemm dan il-ħasil tal-flus awtomatiku fejn jekk wieħed qed ikun danna l xi ħadd minħabba l-ħasil tal-flus. Dan ma jżid xejn mal-kasti kaħar imbat. U għalek il-komunità internazzjonali ma ħolqitx dan ir-reat, mhux għalhekk ħolqitu dan ir-reat ta' ħasil tal-flus. Maħniex naraw il-prosekuzzjonijiet ewlenin ta' dawk illi għamlu ħasil tal-flus fisem partijiet terzi. Dawk il-każijiet autonomi li huma l-aktar każijiet diffiċli biex nipruvawhom, imma huma dawk il-każijiet illi juru, per eżempju, jek tista tixli avukati, accountants, dawk illi jkunu għamlu ħasil ta' flus fisem il-kriminalità organizzata, jew dawk il-kriminali autonomi, individuali irridu ngħidu illi l-isforz ġenerali ta' nfurzar tal-liġi mhuwiex proporzjonali ma' riżulta f'termini ta' riżultati ma' l-isforz illi jagħmel is-settur privat. Malaj malajr għaliex skur speċjali l-ħin. Jien nixtieq ngħidilkom għaliex ħafna persuni referew għall-STRs Waħda mill kwistjonijiet interessanti hawnhekk fir-rigward tal-rapporti dwar transazzjonijiet suspettużi hija illi aħna qatt ma identifikajna każ ta' kundanna illi ħarġet direttament minn din is-sistema tal-STR nafu b'każijiet fejn l-informazzjoni tal-STR tejbet jew saħħet il-prosekuzzjoni imma din ma stajniex nidentifikawha. Aħna sibna wkoll il-50% tal-pajjiżi tagħna kienu qed jibatu anqas minn 10% fil-mija tal-STRs illi huma irċevew u kienet jibatu anqas minn dawn l-10% l-investigazzjoni tal-infurzar tal-liġi. U din tqajjem il suspet dwar x'ġara minnhom, x'sar minnhom dawn l-STRs. Tu naraw kif la jaffajus qed jagħmlu ċestjoni hawnhekk ta' dan. Imma metumma jirċivu dawn l-STRs iridu jitkellmu mal-minu valut l infursar tal-liġi. Aħna naraw illi dan kollu jista' jikkumplimenta r-riżorsi hawnhekk. Aħna neħtieġu sistema ta' konfiska aktar b'saħħita, aktar robusta li hija f'konformità mal-ġurisprudenza tal-CHR il-każijiet irdu jiġu provati mill-Qorti Ewropea tal-Drittijiet tal-Bniedem. Il-Konvenzjoni ta' Varsavja għandha l-aktar obbligi mandatorji f'dan ir-rigward. Ukoll kooperazzjoni internazzjonali trid tiġi imtejba. Dan huwa settur illi huwa kopert mill-Konvenzjoni ta' Varsavja mod partikolari l-iktar għal dawk li huma responsabbli minn każijiet fir-Renju Unit u fl-Irlanda fejn hemm il-konfiska li mhux ibbażata fuq il-kundanna. Din il-konvenzjoni hija dik li għandha l-ikbar l-iktar dispożizzjonijiet mandatorji fejn titlob il-partijiet terzi li jikkoperaw Din hija żvolta hawnhekk u ser ikun interessanti illi naraw jekk dan jidħolx fid-direttiva tal-Unjoni Ewropea. Nitlob skuża li ħadd satax-il minuta ma nittama li l preżentazzjoni tiegħi kienet ta' sewi grazzi. Grazzi, issa niftu dibattitu u nilqaw u koll 28 student minn Korreġġor, provinċja ta' Reġġo Emilio ma' mistidna tal-Nervli Borsellino u nilqawkom hawnhekk għax-xultana. Nixtieq ngħaddi l-kelma l-kollegi u għandi mistoqsija li diġa saqsej tal ħodu però ma kenniex tweġibiet. Nittama li issa xi ħadd kom ikun jista' iweġibni jew għal inqas tippruvaw. Smajna dwar ir rol tal-banek fil-attività ta' reċiklaġġu tal-ħassi tal-flus. Iżda jidher li rwol tal-banek kważi jgħat u koll tkun importanti ħafna ħasil tal-flus. Iżda mbagħad id-dati jgħidulna illi il-banek għandhom rwol essenzjali negattiv f'dan l-attività ta' riċiklaġġ u ta' ħasil tal-flus u allura mbagħad iċ-ċittadini kollha iħallsu dana kollu. Jiena tajt l-eżempju dal-għodu għal dawk li tkellmu bilkom. Eżempju li smajna dwaru dal-ħodu fil-ġurnali fil-gazzetti italjani. Xibanek gbar, pal Barclays, taw madwar fl-imkien 4 miljoni euro. U dana kienu u koll inataw għal zazuħ illi twilet fl-1990 Dan il-żazuħ kellu miljon, dinata miljon euro ta' self biex ikun jista jixtraj ristorant kbir. Minajr lebda informazzjoni, ġifiri dan iż-żazuħ ovvjament eh, il-magistratura taljana mbagħad eh, annullat is-self u sekwestrat kollox. Però ħareġ illi l-uffiċjal illi ħadem fuq il-każ sempliċement kiteb fuq biċċa karta illi żagħżugħ ġej minn familja tajba. Din il-familja mbagħad eh, kienet familja ta', ta organizzazzjoni tal-mafja u allura kif dan issa zoħinata kreditu bħal dan. Iżda min jaf kemm hemm każijiet oħra parti dan li smajna dwaru, każijiet li ma smajniex dwarhom. U ovvjament, dina kollu huwa taħsara kbira, x'tib ta' kontroll hemm wara kollox u jekk nafux ukoll dwar l-rwol tal-banek, rwol li huwa pjuttost negattiv fil-ħasil tal-flus. Eh, smajt ukoll illi hemm noqqas ta' proċedimenti għall ħasil f'dak li għandu xaqsam sommi kbar, somm gwar ta' flus, iżda l-maġistratur xi kultant iktar tfittex il-każijiet sempliċi u żgħar u din hija xi ħaġa gravi ħafna fil- fema tiegħi. Dina dan huwa sintomu ta' dak illi għadu maħariċ fl-apert. Mela. il Rabli Jakolina sa' żewġ minuti. Iva, President, aħna smajna, anzi, dispeċini ma eh, smajt l-intervent eh, tal-ewel kellima, pero smajt it-tini u it-tilet eh, kellim u Illum nistgħu ngħidu illi kien ħafna interventi, prezentazzjonijiet illi huma pertinenti ħafna l-attività tagħna. L-Ewropa tixtieq illi fil-ġlida kontra l-mafja u l-kriminalità organizzata u anke fil-ġlida tal-ħasil tal-flus eh, naraw illi iva hemm il-kas tas-86, il-kas mill-Renju Unit Umbat hemm ukoll l-element ta' terrorizmu. Nafu li hemm ftehim dwar terrorizmu dak li għandu x'jaqsam l-informazzjoni ta' Swift u kien hemm ovvjament azzjoni dwar dan xi żminilu. Issa, il-banek. Meta intom titkellmu dwar dawn id-dikjarazzjonijiet, din il-kultura ta' kollaborazzjoni forti mhix biżejt f'saħħitha biex bekk naraw riżultat. Issa na dirett direttiva ġdida kontra ħasil tal-flus, direttiva kol dwar il-konfiska, u bekk dawn is-somom jiġu mwaqfa mill-ewwel, somom illi jider illi ikunu legali leċiti. Iżda il-bżonnu ukoll illi nortu mal-lingwaġġ komuni Ewropew kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi f'suq li wassa globali dinji u hemm il-bżonn allura li jkun hemm allura front komuni. Issa fil-fema tagħkom intom toperaw fis-settur. Xi tħossu illi jkun hemm bżonn fil-Parlament Ewropew? Jiġifieri fl-aħħar parti tad-direttiva kontra tal-ħasil tal-flus u tal-konfiska. X'inhu l-elementi li hemm bżonn illi nsaħħu ir-rapporti ta' kooperazzjoni biex bekk il-miżura tal-konfiska u l-miżura tas-sekwestru jkunu aktar effikaċi. Jiġifieri x'taħsbu dwar dan? għal dak li xaqsam il-dispozizjoni li qed nanalizzaw u anki għal dak li xaqsam id-dossier il li aħna se nippreżentaw biex bekk ikonna kol talba għal kooperazzjoni eh, bażata fuq fiduċja bejn l-istati membri biex bekk il-ġlieda kontra l-ekonomija ekonomika tassew tilħaq il-rizultati taħħa, speċjalment fejn jitlu ħasil ta' flus. Grazzi l-Ovrija Kolivi, mela għanna żewġ minuti l-Onorevoli Newton Dan. Grazzi, ħafna grazzi li kellima. E, Sinjura minn l-settur tal-banek. Jina sorpriz, ma nifimx, il-banek qed tgħid li jtikollom aċċess aħjar tar-reġistri tal-azzjonisti. Jiena nista' dawn, għalfejn ma jistax jarawom il-banek, ma nifimx Forsi tista' tispjegi aktar dak il-punt għax dana ħassibni. Issa, Sur Rafael. Iva, kena prezentazzjoni komplessa, interessanti, għamilt komment dwar eh, reati ekonomiċi oħra jdu jiġu indirizzati. Iżda u wkoll għandu element transkonfinali għax imbagħad hemm il-responsabilità tal-Unjoni Ewropea hemm ħafna reati nazzjonali fis Membri iżda fortunatament tawna aħna ma nix għalfejn ikkonċentraw fuq u aħna ntifukaw fuq l-aspett transkonfinali. Issa, għanti għet li jridu nipperswadu il-soċjetà, ġifir xirdu ngħidu. Eh, aħna rridu nikkonvinċu s-soċjetà ċivili daw kollha li mhumiex bank. Jiġifieri kif se nagħmluh dan? Forsi l-esperjenza tiegħek tista' tigna xi ideat. si oħra. Inti għet li sommom zar ħafna li jiġu trasferiti minn dawn il buro zar ta' flus, hemm evidenza li qegħdin fil-fatt jagħmlu mbatazzjoni ta' ħasil tal-flus fuq livell kbir, fuq livell oli, jew inkella hemm xi distak li għandna nanalizzaw. Imbagħad eh, antin għandek 50 sena ta' esperjenza. Allura, x'għandha tagħmel l-Ewropa f'ferma tiegħek? Għaliex aħna bħala komitat hekk irridu nirkmandaw, x'irridu nagħmlu? X'nistgħu nagħmlu biex e, insibu soluzzjoni għal din id-dilemma. Issa, is-sur Ringet, l-aħħar kellim. E, u kol kena prezentazzjoni e, komplessa u dejt taġel ħafna, hemm ħafna elementi hemmhekk u illi tina kopja tal-presidenza. Sta biex nurri l-ignoranza tijaj, inti semmejt il-konvenzjoni ta' Warsaw. Mela, minn il-blajpet tijaj, jena fittix fuq Google u sibli dana u għandu ġon l-vjaġġaturi illi kollom id-dritt illi vjaġġaw. Di mish l-istess konvenzjoni ta' Warsaw. Issa naħseb inti għed t-referi għal xaħat differenti di mish edha fuq Google. Tista tajdinna ehm, kif il-konvenzjoni tijak hija differenti minn dak li għed nifem biħajjena? Se non c'è nessun altro intervento. Jekk ma nix aktar interventi, naddu għal-kellima. Mela naddu eh, il-kelma il-Sinjura Sibero, eh, Sinjur Rafael u Sur Ringat. Għandkom ħamis minuti biex biex biex iġabkom. Grazzi ħafna. Mela, nibda bil-inwieġeb għall-intervent tijak, jek t-permettili, inti semmejt każ partikolari ta' stat membru speċifiku illi għandu leġislazzjoni partikolari dawk it-tipi ta' każijiet m'għandhomx fil-fatt iseħħu istituzzjoni finanzjari suppost għandhom mekanizmi interni ta' kontroll u jeħtieġ li jkun hemm xi ħadd illi jkun qed jagħmel sorveljanza ta' dawn il-sitwazzjonijiet u bekk huma jipprevjenu e, sitwazzjonijiet bħal dawn. Nittama bekk illi l-leġislazzjoni Ewropea standardizzata tipprevjeni illi jeġu jseħħu każijiet bħal dawn. Issa, il-mistoqsija ta' Sir Newton Dunn dwar il-reġistri. Istituzzjonijiet ban eh, finanzjarji jeħtieġ li jkunu jafu kif entitajiet kontrollati mill-klijenti għandhom is-sidja tagħhom f'termini ta' struttura xi kultant mill-informazzjoni li għandna huwa faċli wieħed jara l-istruttura ta' sidja għal dak inxaqsam l-azzjonisti, iżda mhux dejjem dan huwa l-każ kull stat membru, jiddependi fuq il-liġi tal-kumpaniji f'kull stat membru. għal kemm il-darba kumpaniji jeħtieġ li jfittxu din l-informazzjoni f'reġistri tal-kummerċ jew inkella anki fuq Google u anki search engines oħrajn. Jiġifieri m'hemmx xi tip ta' reġistru eh, aġġornat pubbliku f'kull stat membru preferenza għal dana kollu. Bekk aħna li nitelbu li konna aċċess għal informazzjoni aġġornata u speċifika li tippermettilna tassew inwetqu id-mirjiet tagħna. Grazzi. Mela, Iva, issa, mistoqsija tajba din u se nipprova nwieġeb bil-50 sena esperjenza tiegħi u dan f'5 minuti, mela. Soċjetà ċivili li narrefrejt għalija trid tiġi ristretta għall-ambitu ta' dak li najdu settur regolat. Dak li huwa regolat mid direttivi successivi tradotti fil-leġislazzjoni nazzjonali. Iżda ċertament hawnhekk għandna firxa wisa ħafna tas-soċjetà ċivili ma naħsibx li hemm bżonn inqogħdu nitkwetaw fuq persuni li eh, għandhom jipproduċu l-passaport biex jiftu xi kont bankarju. Le, mhux għal dawk qed nirreferi, nifer għal dawk li huma regolati b'xi mod jew ieħor u għandhom obbligu li lejn istat ta' drittu lejn l-istat illi jkunu viġilanti u li jagħmlu rapporti intelligenti u fuqtom. Issa, punt li xtaqt insemmi dwar rapportaċ, ma malaj. Ma nafx jekk dana kollu jistax un bat jissarraf eh, direttivi u leġislazzjoni. Jiġifieri. Hemm eh, tonnu hemm l-idea li jekk transazzjoni hija urġenti u ħafna drabi hija hekk eh, il-persuni rridu jibbatu il flus malajr malajr għal raġunijiet diversi huwa għabbizzejiet li inti tirrapporta s-suspettijak wara il-transazzjoni, għaliex inti tibza li jekk tirrapporta transazzjoni u titlob il-konsess mill-FIU, allura mbagħad ikun hemm id-dewmien u inti tkun imbarazzat u ma tkunx tista' twettaq it-transazzjoni u allura ngħidilkom li eh, u kol il-ħabiba fuq il-lemin tijaj ta' korreġina kan disbal, Kas partikolari huwa illi il-banek tal-beħ bl-imnut fl-Unjoni Ewropea jamlu u koll deċizjoni malar malar jekk għandhomx jirrapportaw qabel il-transazzjoni jew hekk bizzejiet illi jagħmlu rapport malajr malajr mill aspet ta' intelligence. U xorta waħda jwettqu transazzjoni u dan mingħajr kunsens. U allura hemmhekk hemm problema. U meta dan qed iseħħ fil-fatt din tkun problema. Inti semmejt punt li nistaw eh, ntejbu, pero xi ħaġa li forsi ma tantx għandkom influenza dwarha, ma tkunx għandkom saħħa dwarha. Fir-Renju Unit, il-reati ekonomiċi, u dan inkludi l-ħasil tal-flus u azzjonijiet bħal dawn, ma jidrux fil-lista ta' prioritajiet ta' tal-maġġoranza tal-forza pulizija. Dik hija problema, jiġifieri ma tantx għandha priorità din il-ħaġa u jekk din tiġi mbagħad nisjuta bħala re, offiża fil-proċedimenti legali, dina ssir biex forsi ikunem hemm sentenza aktar ħarxa jew inkella sabiex ikun hemm ordni ta' konfiskenza, ta' konfiska. Iżda m'hemmx fil-fatt fost il-forsi tal-pulizija konċentrazzjoni fuq din il-problema. Allura problema i jekk bat mbagħad u din prabta ma' mistoqsija li smajna. Din hija mistoqsija tajba Ekku sejta jiena kienu jwaġbu jgħidu li jiena qed nixbet li parti wahda biss. Mela, m'hemmx evidenza ċara. Fejn il Sara nsibuha, jiġifieri għanna ma nafux fejn huma dawn l-azzjonijiet jekk humiex dawk li qegħdin jibatu l-flus fil bros ta' trasfer ta' fejn siru dawn il- fejn jibatu daw il-flus. Ħafna drabi dawn il-buros li jibatu dawn l-ammontizar bejn 50 u 500 eh, lira sterlina ikunu qegħdin jipperpetwaw il-smurfing u dan ifisser illi il-ħasil ta' flus jipprolifika jimmur dejjem għall-aħjar. Ma evidenza però, din hija biss xi ħaġa illi anki soka eh, semmiet u anki aġenziji oħrajn ta' forzar semmew. Iżda l-evidenza empirika fil-fatt ma tiżistix mhux qiegħda hemmhekk pero jidher li li kważi użajt il-ħames minuti tiegħi biex nirriġeb il-mistaqsijiet. Fil-fema tiegħi, l-aktar punt importanti huwa dan, huwa forsi xaġa stramba li wieħed fil-qasam jgħidilkom din il-ħaġa, però jekk ma tantx hemm każijiet ta' prosekuzzjoni, ftakru illi fir-Renju Unit aħna kważi għamilna dekriminalizzazzjoni tal-regolamenti tal-ħasil ta' flus kienem fil-fat eh, dibattitu fil-parlament u persuni bħali u ħafna persuni ektar influenti għalu le tamlux din id-dekriminalizzazzjoni għalix aħna ma namlu prosekuzzjoni kontra dawn il-persuni ma jfissirx li għandna namlu dekriminazzjoni għalli ovvjament eh, rridu naqsu b'dan il-każ u naqsu l-valur taż-żamma tar-records Allura għaw din it-tensjoni, dejjem għaw din it-tensjoni bejn il-kummerċ, iż-żamma ta' Renju Unit pala ċentru kummerċali importanti umbat il-pista regolamentazzjoni. Umbat ovvjament il-bilanċ huwa dak li wara kollox intom tridu ssibu. Iva, grazzi ħafna. Jina xtaqt norbot issa sama l-aħħar tuġiba ta' Monti għaliex il-kriminalizzazzjoni tar-regolamenti tal-ħasib ta' flus hija xi ħaġa eh, speċifika r-Renju Unit għaliex f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa u fl-Unjoni Ewropea mhux neċessarjament hemm sanzjonijiet kriminali. L-standards internazzjonali jippermettu li jkun hemm jew sanzjonijiet kriminali jew dawk amministrattivi b'rabta ma' regolamentazzjoni preventiva. Ġifiri, dinja xaġa speċifika r Unit kifat. Issa, qabel ma naddi għal-konvenzjoni, xtaqtu kol Norbot ma' żewġ punti oħra li jissemmew dwar il-transmitters tal-flus u l buro de xanġ. Immur lura għall-esperjenza tiegħi ta' prosekutur fir-Renju Unit fejn fl-aħħar 10 snin ċertament kien hemm minn tal-inqas żewġ prosekuzzjoni każi ta' prosekuzzjoni issa naħseb dwarhom fejn Buro de Xanx ewlini f'Londra u koll issemmew illi kienu edin edin jużaw dawn il-flejes illi kienu kienu flus illegali u bdew jintużaw dawn il-brodexanġu allura mannux ximot innaqsu l-irwol ta' dawn il-buro de xanġ. U f'dawn l-aħħar snin rajna li kienem diversi atturi prinċipali f'dawk il-pajjiżi l dawn li jkunu qegħdin jmexxu eh, dawn it-tip ta' uffiċċji ta' kambju tal-flus u anki dawk li jibatu l-flus. Ċertament issa l-istenders tal-ħasil tal-flus huma ferm iktar dajfa Eh, minn dawk li forsi sibu bħal per eżempju f'postijiet bħal Brussell jew Londra. Ċertament, għatem ħafna xogħol li jrid isir biex eh, inkatru l-arfin dwar dawn standards partikolari għas-settur. Ma naħsibx li għaddis biss hija eh, biża tal-FATF, naħseb li Iva hemm ukoll biżat reali dwar ċertu partijiet ta' dak is-settur. Issa, il-Konvenzjoni ta' Warsaw. Uh, mela, fil-fatt din hija asra il-Konvenzjoni tal-Konsil tal-Ewropa dwar ħasil tal-konfiska ta' rikavat mir-reati u l-finanzjament tat terrorizmu titlu twil ħafna u bizbal huwa magħruf fuq bad bħala Konvenzjoni ta' Warsaw ta' Varsavja. Qed ngħidlek mhux sempliċement għaliex hija konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa, iżda dana kollu jmur lura dak li fil-bidu jiġifieri illi ir-reati ma jifqux fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea. U l-gruppi transnazzjonali ta' attività kriminali dawna għandhom azzjonijiet illi eh, jisiru fl-Europa u l-im l-Europa. U għallura hemm il-bżon illi ikun hemm assistenza reċiproka legali bejn pajjiżi Ewropej mhux tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi Ewropej tal-Unjoni Ewropea. U allura jidir li li jett meta inti saqsejt nistoqsija illi jeħtieġ illi jkun hemm arranġamenti bejn l-istati. Fil-fatt mhux hekk għandek bżonn. Jiġri m'hemm bżonn l-arranġamenti bilaterali mill-istati iżda għanna bżon strument multilaterali illi fil fatt ikun ċar għall-istatijiet kollha illi jirratifikaw x'inhuma l-obbligi tagħhom. Issa fih dan l-Unjoni Ewropea kifet u forsi fil-spiega tiegħi għaġġil xi ftit skużawni, però bħalissa fl-Unjoni Ewropea jekk il-pajjiżi implementaw il-protokoll għal konvenzjoni għall-assistenza legali reċiproka, allura il-membri kollha tal-Ewropea għandhom ikunu jistaw, u nenfasizza l-kelma għandhom, għandhom ikunu jistaw jagħtu informazzjoni dwar jekk persuna għandu kont bankarju f'pajjiżi ieħor tal-Unjoni Ewropea illi jagħti wkoll eh, informazzjoni storika dwar records li għandu x'jaqsam dwar salvagardji, eh, kif ukoll jamlu dak li huwa prospective account monitoring, jiġifieri ikun hemm records għal-ġejjieni fejn il-banek segwu il kontit ta' ċertu persuna li hija suspettata ta' xi reat serju taħt il-kondizzjonijiet xierqa li nsibu taħt dawn l-istrumenti. Issa, jekk inti tista' tagħmel hekk fl-Unjoni Ewropea, tajjeb, iżda jekk kollok bżonn informazzjoni mir-Russja, mill-Ukrajina, jew il-pajjiżi tal-Balkani, fix-lok tal-Ewropa, xieġri. L-Ukrajina ratifikat din il-konvenzjoni, l-Albanija rratifikata wkoll. Numru ta' pajjiżi kbar se jkunu qegħdin jirratifikaw il-konvenzjoni tal-waqt u dan jfisser il-Unjoni l-Unjoni Ewropea li rratifikaw jistaw jitolbu l-Ukrajina eh, ja tamel l-affarijiet li tista' titlob il-Franza tamel biex jekk ikun hemm kooperazzjoni internazzjonali, jiġifieri dan ikun standard Ewropew komuni. U għalhekk naħseb illi dan il-punt huwa tant importanti. Il-pożizzjoni attwali hija illi 13 il-stat tal-Unjoni Ewropea jekk tinkludi l-Kroazja ratifikaw il-konvenzjoni, iżda 10 stati tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Unjoni Ewropea l-Unjoni Ewropea nfusa nifisa iffirmaw il-konvenzjoni iżda dom ma ratifikawiex. U diversi fora aħna edin namlu pressjoni fuq l-assoċjati tagħna Ewropej biex ħeġġu l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea u fil-fatt il-mistoqsija ġew ir-Renju Unit. Ir-Renju Unit fil-fatt għada ma firmaċ u għada ma ratifikaċ il-konvenzjoni għalkemm kien hemm rakkomandazzjonijiet li saru l-Komitat tal-House of Lords u jena uh, xie tajt evidenza għal dan il-Komitat u dana suppost għandu jseħ tal-waqt. Ir-Renjuniet fil-fat kienet meċxiet il-Komitat ta' Bozzar għal konvenzjoni tal-Kunsil tal-Europa. Bekk naħseb li Iva dinja konvenzjoni importanti u hija xi ħaġa tajba illi fih dan l-Ewropea intom qegħdin tkatru l-importanza tal-istrumenti tagħkom iżda ma tidux titilfu, ma tidux titilfu il-kontroll ta' pajjiżi lilin mill-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ai nostri ospiti per Grazzi lill mistednin tagħna tal-interventi tagħhom u l-riflessjonijiet tagħhom nistedinkom eh, kif għamilt qabel illi tħallu il-dokumenti tagħkom U jekk tridu tibatu anka l-opinjonijiet kom bil-miktub, issa nistieden il-mistidnin l-oħra biex jiġu hawnhekk fuq il-podium eh, u nixtieq nistieden lill kollegi u kull min ixtieq biex jipparteċipaw il-lejla fil-film il-sekondo tempo eh, dwar l-istraġi li saret fija da' Amelio din ħatkun fl-ASP eh, eh, fl-ASPG 3 u issa għanna raba cluster eh, dwar il-kontroll tal-flussi finanzjarji u il-monitoraċ tagħhom lejn u l-lin mill-Ewropa. L-istiden l-Sebastian Feeder li uh, uh, ħajitkellem dwar l-esperjenza ġermaniza fir rigward tal-esperjenzi tiegħu uh, dwar il-ħasir tal-flus ma territorji li ma jikkoperawx. Umbagħad għanna lil Jeremy Carver li ħajitkellem fuq l trasparenza u Carlon Van Hukelom li ħajitkellem fuq il-programma tena dwar eh, u l-prevenzjonijiet fil rigward tal-ħasil tal-flus. 15 minuta eh, li tijom li l-kull kellim, l-kull kellim jimbat wara nibdow bid-diskussjoni anka minnaħa tal-membri. Mela, l-ewel mistiden tana. Jismisal fidel. Vielen herzlichen Dank für die Begrüßung und für die. Grazie ħafna għal-klim eh, sbieħ tijak, eh, għal istedina li ta' li tajtna u għonura lina li niġu għawnek nitkelmu anka mill-perspettiva tal-pratikanti u jina nitkellem fisem eh, l-unjoni tal-uffiċjali li jaħdmu kontra il-kriminalità fil-Germania professionalment jina kont marbut mill-ripa fl-investigazzjoni tal-kriminalità ekonomika u għal numru ta' snin kontet naħdem u koll fuq il-ħasid tal-flus u l investigazzjoniet marbuta maħħom u il-problemi li għanna fil-Germania. Il-titlu għandu ħafna, għandu għambitu wisa, l-ekkina provajt nistruttura prezentazzjoni tiegħi tal-emotu maniera biex Eh, nkun qed inħares lej shadow financial markets, ġifiri il-swieq finanzjari paralleli u anka l-kontrolli tal-flussi tal-flus eh, u għalek għan eh, nitkellem dwar l-esperienzi tiegħi prattiċi fuq livelli bażiċi Qabel din il-prezentazzjoni na diskutejt il-kustjoni ma' numru ta' kollegi tiegħi biex ikolli anka perspettiva ta' dak li qed isseħ fl-ewwel parti tal-prezentazzjoni jiena ħares lejn eh, din dawn dan ix-shadow financial markets illi uh, uh, għajem ħafna tħassib u ħafna xogħol fi rigward ta' investigazzjonijiet minna ħatana, mbagħad bidel il-perspettiva u nħares lejn e, il-Ġermanja u xi meta jkun hemm pajjiżi oħra li jiġu lejna biex jitkellmu dwar dan l-attivitajiet ta' ħasil tal-flus u l-isforzi tagħhom biex huma jikkonfiskaw l-irkavat li jkun hemm minn dawn ir-reati kriminali. Diskussjoni uh, politika ta' kif uh, nistaw uh, inħadmu dawn il-kontrolli kontra l-ħasil tal-flus E, fi stati partikolari u nistaw anka nibnu fuq dak li intqal qabel. Ħaniprovaw kol nati xi proposti kostruttivi fl-ħar ta' diskors tiegħi l-ewwel netta e, pajjiżi membri ma jkooperawx, jew żoni, jew e, postijiet li ma jokoperawx. Il-swieq finanzjari paralleli forsi huwa xi ħaġa eżatta. Hemm definizzjoni ta' din u l-esperjenza tagħna fl-investigazzjonijiet tal-attivitajiet torbot fil-fat ma din id-definizzjoni u anka ma dawn eh, l istat li eh, nitrattaw ta' spiss maħħom. U eh, Wieħed minnhom mhuwiex il-bot minna dan huwa Ċipru u għandna ħafna investigazzjonijiet riċenti illi e, wasluna jimmirawna lejn e, din direzzjoni fil-rigward tal-modus operandi fejn hemm kumpaniji li mhumiex kumpaniji vera illi mbagħad jiftu kontijiet tal-bank u e, meta nagħmlu l-investigazzjonijiet tagħna aħna nindunaw illi Eh, dawn ikollhom assi li kienu akkwistawhom b'mod illegali u eh, hija diffiċli ħafna biex aħna insibu assistenza meta nkunu qed nippruvaw nikkonfiskaw dawn l-assi. Kenna problemi meta provajna nintraċċaw e, eh, tranzazzjonijiet finanzjari u bżonn ta' ħafna żmien għall assistenza legali li ovvjament huwa ta' ostaklu għall-investigazzjoni veloċi tagħna jekk ikollna xi ħadd maqbut u mbagħad aħna ovvjament nkunu nixtiequ ninvestigaw b'mod veloċi u uh, assistenza legali uh, eh, ta' bil-mod hija ostakolu għalina eh, fir-rigward ta' din assistenza legali diffikultajiet għax il-kriterji li jiġu applikati minn ċipru eh, biex tinvestiga uffiċjali ħafna drabi ifisser illi huwa kważi impossibbli li wieħed jiltaqa' Eh, eh, wieħed ma jistax isemmi eh, fatt biss, wieħed irid toqgħod juri l-kanali kollha ta' kif il-flus waslu f'punt partikolari u għalhekk ħafna drabi wieħed ikollu jikxef l-investigazzjoni qabel ma wieħed jista' jieħu risposta. Kien hemm xi każi reċentament illi xeħtu dawl fuq il-modus operandi u diffikultajiet li hemm fil-każ ta' operazzjonijiet ta' każijiet partikolari kas wieħed huwa il-karusell fil fil-shipping fil shipping fil Eh, eh, fejn hemm kumpanija reġistrata li qiegħda suppost reġistrata fir-Renju eh, Unit, il-kumpanija hija fi Ġibralta u hemm ħafna destinazzjonijiet involuti fejn huwa diffiċli wieħed ikollu assistenza legali ta' malajr għalhekk ma jistax jikxef il-fatti malajr. Iġifieri mhux hija biss problema li wieħed ikkuntatja l-awtoritajiet imma anka il-fatt li wieħed irid iforni ħafna infor informazzjoni dwar eh, xikun ħareġ fil-investigazzjonijiet. Singapore u Hong Kong u ma u koll zoċ destinazzjonijiet li l-kriminali huma interessati fihom u dan jista' jkun minħabba illi il-Ġermanija viċin l iżvizzera ma din hija kwistjoni oħra. Jekk wieħed ħares lej Tax Justice Network eh, u il su -so, eh, finanzjaru parallel eh, naraw illi fl-Iżvizzera hemm 30% tal-assi involuti f'dan il-financial shadow marketing. Il-stampa mekk hija differenti Eh, eh, kooperazzjoni konkreta ċellenti mal-autoritajiet ġudizzjarji Imma imbagħad il-żmien tal-assistenza huwa wieħed twil illi għalhekk joħloq inna diffikultajiet minħabba protezzjoni legali eh, mal-persuni li jkunu maqbuda u il-żmien eh, li wieħed jieħu l-assistenza legali huwa eh, twil wis biex wieħed imbagħad ikun jista' jikxef dawn il-kontijiet moħbija jew inkella jikkonfiska l-qorti dejjem tiġi involut aħna noperaw Eh, b'dan il-mod. ħafna drabi kumpaniji li mhumiex eh, veru il-problema barbuta magħhom huma fejn huma stabbeliti u affarijiet eh, li huma permessi jistgħu ikunu katastrofiċi għalina il-trustees, il-fiduċjarji tal-kumpaniji li ma jkunux vera, il-board nifsu ħafna drabi kollom ħatfa fuq il-board tal-verifika tal-kontijiet u għalek aħna nsibu għadif diffiċli biex naħdmu eh, fir-rigward anka ta' ċertu eh, banek speċifiċi eh, diġa sema dan is-suġġett l-esperjenza tagħna hija tali illi 90% tal-notifiki dwar tranzazzjonijiet suspettużi jiġu mis-settur finanzjarju jkun la każijiet gbar ħafna drabi ikunem banek Zvizzeri pal UBS qed jissemma anka fil-xandir. Fil Eh, u anka istituzzjoni bankarji oħra eh, Zvizzeri, skużawni kett Sverizi, Zvizzeri, illi eh, anka għandhom assikurazzjonijiet tal-ħajja qegħdin anka f'pajjiżi oħra bħal Bermuda u Bermuda u għalhekk ikun hemm problemi. Aħna naħsbu illi għandu jkun hemm penali aktar kbar mhux kif qed ikun hemm bħalissa U aħna ma nistawx niflu kif persuni li kunu involuti f'dawn it-tip ta' affarijiet jibqaw joperaw fis-suq Ġermaniż. Naħseb irridu nbidlu il-perspettiva tagħna, l-opinjonijiet tagħna mhux faċli wieħed jaġixxi, imma wieħed irid iħares ukoll dak li qed iseħħ f'pajjiżi oħra u anka eh, x'inhi l-esperjenza tagħhom fir-rigward tal-esperjenza ta' assistenza reċiproka legali u kif nistgħu nirfinaw l-affarijiet eh, u biex intejbu l-affarijiet bħalissa hemm eh, każ riċenti pjuttost kas li jinvolvi u koll ehm, ehm, kummerċant fi drogi Olandiż illi Nesċilu jdaħar aktar minn 20 miljon euro eh, minn eh, dawn ir-reati kriminali kellu assi u proprjetà fil-Ġermani aħna tlabna l-assistenza legali reċiproka minnaħa naħa tal-awtoritajiet tal-Olanda u l-Prosekutur Ġenerali fil-fatt tagħna eh, din l-assistenza u fil-fatt E, eh, pero eh, li ġara tant kienu mxerdin anka l-proprietajiet li kena problemi eh, f'dan ir-rigward, wieħed għandu jħares għalhekk lejn il-dispożizzjonijiet li hemm fil-direttiva u naraw l-effettività tiġa semmit l-effettività tal-dawn ir-regolamenti. Issa fir-rigward tal-ġestjoni tal-assi, tal-konfiska tal-assi, din tiġi trattata b'modi differenti, eh, fl-istati membri li fumwa b'mod differenti. L-arfin reċiproku eh, u xi ħaġa li tissemma ma l-implementazzjoni tidħol fil kustjoni L-rati lokali għandhom joħorġu bil-sentenzi nazjonal, anzi, ħafna drabi l-istati membri jimponu li l-rati tagħhom joħorġu b'sentenzi u hija ħasra illi eh, Sa sentenzi li joħorġu minn rati barranin ma jistaw jiġu implementati f'pajjiżi oħra tal-istati membri bħalma jiġi fil-każ tal-EAW. Imbagħad dwar eh, li wieħed qajjem kuxjenza u eh, jistabilixxi min huwa fetwata eh, minn dawn il-problemi. Design fil-mija tal-allerti dwar il-ħasil tal-flus ġew mis-settur tas-swieq finanzjarji fl-Europa um, fil-fat fl-Europa huwa 80%. Dan juri illi il-kumpaniji għandhom bżon li jkunu marfa eh, biex nindikawlhom illi dawn jistaw jkunu affettwati mill-ħasil tal-flus u rridu jkunu jaf fejn huwa importanti illi wieħed joqgħod attent eh, eh, meta jkun hemm dawn it-transazzjonijiet suspettużi. Eh, fil-fat dan eh, eh, ħafna drabi l-ostakoli ġejjin minħabba il-sitwazzjonijiet politiċi domestiċi fejn wieħed iħares lejn il-kustjoni minn perspettiva ta' sigurta nazzjonali dan mhuwiex uh, tajjeb jekk wieħed uh, kull darba joqgħod jitkellem fuq uh, din il-kustjoni li wieħed jimmina ċertu każijiet. Irridu naraw eżattament min huma l-operaturi ekonomiċi u n-notifiki li jkun qegħdin joħorġu għax dan biss jista' jek per pereżempju nittrattaw negozjant tal-karozzi dan għandu jkun jaf għalfejn huwa importanti illi jagħmel notifika meta jkun hemm każijiet suspettużi. Per eżempju, li wieħed ibih karozza ta' 70.000 u eh, jitħallas eh, eh, bil-kontanti, bil-istess fil-kas tal-propieta, um, l-uffiċċju tal-kriminalità organizzata fil-Germania jinvestiga dan u investiga dan u fil-fatt sab illi ħafna drabi il-nies ma jagħmlux notifika ta' dan it-tip ta' bej għax ma mhumiex marfa biżejjed anke meta jkun hemm beħ birkant pereżempju fejn jitlu il-kontanti meta jkun hemm transazzjonijiet ta' Monti kbar ta' flus, allura eh, l-persuna li qed ħallas permezz ta' kontanti għandha turi minn fejn ġabet il-kontanti dak li qed jurina dan l-istudju. U aħna sibna illi m'hemm lebda eh, eh, anzi ċittadini mhumiex konxi b'dawn it-tibi ta' transazzjonijiet sospettużi anka fil rigward ta' checks li ridu jisivu fil-banek u konformita eh, eh, ekonomika anka meta jkun impressjoni minn barra u ek eh, għalek uh, eh, wieħed jitkellem fuq uh, regolamentazzjoni propja. Din narawa kemm il-darba naraw anka awtoritajiet superviżuri illi fil-fatt aħna na minnom eh, dawn il-supervizuri fuq livell reġjonali imma għanna ximitejn autorità ta' supervizjoni fuq livell lokali, reġjonali, ministerjali u jekk ma jkollokx eh, eh, staff li jkun imħarreġ tajjeb allura ma jkunx hemm suċċess. Mela, nasal issa għal konklużjonijiet ta' diskors tiegħi il messax li nixtieq naddi huwa illi il-kriminalità tiswa ħafna aktar milli wieħed jiġilet kontra mill-li jiswa li wieħed jiġilet għal kontra l-kriminalità. E, smajna il-rizorsi li huma mirati li nġira kontra l-kriminalità għadin jonqsu e, u għalek ifisser illi dawk li huma responsabli e, fuq livell ta' budget nazzjonali għandhom anka responsabiltajiet aktar fuq spallithom eh, gruppi eh, li eh, qegħdin jassorbu il-rizorsi tagħna u għalhekk imbagħad ma jkunx bizet eh, rizorsi biex niġġieldu kontra il-ħasil tal-flus u naħseb li jiswa aktar flus jekk ma ninvestux milli jekk ninvestu. Dan isu jinsema bħala element ta' trained unionistiku ma jiena min nisemur li l-in minn dak li għadni kemet. Anka wieħed ħarsa il-kwalità mhux il-kwantità huwa importanti ħafna li jkollna diskussjoni fuq standards minimi ta' kwalifika għal uh, dawk li jkunu qegħdin jinvestigaw ġviri l-awtoritajiet ta' investigazzjoni mhux biss il-pulizija manka l-prosekuturi infushom e, il-setturi e, fis-settur uh, pubbliku li jisaw ikunu aktar efficienti u fl-ħarnet biex nala nixtieqna tissi xi suġġerimenti fafna oqsma għandna nuqqas ta' Eh, Arfin eh, u eh, għal kam ikonna suspetti ma nistawx imorru l-lin minn dawn is-suspetti u għalek għanna bżon approċ aktar komprensiv biex fejn hemm għafarit imċajpra nixħtu dawl fuqhom hekk biss nistgħu nagħmlu progress grazzi ħafna. Issa ngħaddi il-mikrofonu. Jeremy McCarter. Very much, Madam Chair, and uh, thank Grazzi ta' sew, Sinjora President, u grazzi l-Kumitat ta'kom tal-istidinni biex nitkellem bħala rappresentant ta' Transparency International. Minħabba l-mistoqsija tal-Onorevoli Newton Dan, l-Monti Raffaelli, nishtiq ngħid illi vajna jina rappresentant ta' Transparency International. Transparency International hija marufa u tafu x'tagħmel dwar xiex tiffoka u ma ninsabx hawnhekk illum biex nitkellem esklusivament dwar il-korruzzjoni bħala aspett. Irdu nitkellmu dwar il-korruzzjoni bħala aspett ta' ta' flus kif ukoll bħala aspett ta' finanzjar ta' terrorizmu, il-ħasil tal-flus huwa dwar l-identifikazzjoni u l-nwaqfu Il namlu filtering tal-flus ta' fondi leċiti u dan huwa importanti aktar mill sempliċement rikavati tal-korruzzjoni. Jekk naraw ċifri naraw illi ċertu ċifri jissuġġerixxu il rikavati tal-korruzzjoni madwar id-dinja u madwar madwar 20 sa 30 biljun euro fis-sena. Ħafna flus. Iżda il-volum ta' flus illiċitu ta' fondi permess ta' sistema internazjonali u għus probabli bejn 1.5 sa' 1.8 triljun euro, ħafna kbar. Jekk kollok impatt u tkun tista' tnaqqas dan il-flus baxra fil-mija per eżempju tista' tagħmel differenza kbira sabiex tikseb xi benefiċċju għas-soċjetà u xi benefiċċju reali biex inti iva trażan problema u dan neħtiġu b'mod disprat għaliex l-istatistika kollha turi illi l-fluss qed jiżdied u qed jiżdied b'mod esponenzjali mhux qed jonqos. Irdu naraw, nazaminaw, għaliex qed jiġri dan. Nixtieq niċċara wkoll illi anke jekk jiena suppost fuq l-aġenda tagħkom illum se nitkellem dwar ir-rwol ta' territorju mhux kooperattivi fil-ħasil tal-assi kriminali, jiena ser natikom perspettiva aktar liberali dwar xinu territorju li ma jikoperax. Il-task force finanzjarja għanda lista ta' pajizi mhux kooperativi u ma jibdew jibdew bl-Iran u l-Korea ta' fuq, il-Bolivja, l-Kuba, l-Ekwador u jiena blebda mod ma nixtieq naqas l-importanza illi ikun hemm kapital massimu, kapital kbir u dawn il-pajjiżi jibqgħu jkunu pajjiżi disfunzjonali għaliex huma iva waslu għal soċjetà vibranti hawnhekk il-flus ikun hemm flus ta' flus b'mod indiskriminanti minn dawn il-pajis, imma il-Parlament Ewropew mhux dan qed jipprova jindirizzaw neftin is-sessjoni. Nistgħu forsi nikkonċentraw fuq il-tax havens, is-sorsi tradizzjonali ta' ħasil ta' flus. Nistgħu nippuntaw subajna lejn bosta postijiet, forsi nitkellmu dwar il-vanwatu ġurisdizzjonijiet strambi fil-Paċifiku jew fil-Karibew illi jidher li huma eh, prosperużi għaliex eh, huma tax havens uħud minnhom għandhom rabtiet mill-qrib ma' membri tal-Unjoni Ewropea. Per eżempju, it-territorju tar-Renju Unit. Dawk indipendenti hemm 14. U l-dipendenza tar-Renju wkoll issemmew qed jaħseb dwar l-Olanda u territorji tagħha u territorji Franċiżi wkoll. il koll għandhom ruol x'jaqdu hawnhekk bħala parti minn dan kollu. Imma aħna rdu niffukaw fuq l-akbar atturi. aktar qabel li l-Iżvizzera wis probabli hija l-aktar pajjiż ta' sinifikat hawnhekk anke l germania jien ikolli ngħid illi fl-Unjoni Ewropea l-ikbar attur huwa ir-Renju Unit hawnhekk. U mhux ser nagħmel il-punt li għamlet Eva Jolie li spiss kommentat dwar dan jew inkella John Mosca, l-avukat ġenerali, l-eks avukat ġenerali ta' New York, illi spiss punta subaj lej Londra u qal li kien eh, l-akbar attur ta' ħasil ta' flus fid-dinja. Imma hemm raġuni wara dan għaliex Londra hija l-akbar ċentru finanzjarju fid-dinja. Sur Carver, ek joġbok nixtieq li inti titkellem dwar dan l-aspett. Teħdux daqshekk ovvju, nixtieq li Iva tisħaq dwar dan l aspet Iva, da skur President. Il-belt ta' Londra hija l-ikbar ċentru ta' ħasil ta' flus fid-dinja u bil-forsi jekk għaliex hemm l-ikbar volum ta' flussi ta' fondi li għaddejjem il-belt ta' Londra l opinjoni tiegħi mhux sew illi il-belt ta' Londra il-komponenti differenti la mhux ħtija tiegħi. Is-sistema hija sistema. Meta jiena niddiskuti fiħdan Transparency International fej għanna nikkonċentra fejn għanna nifukaw l-attenzjonijiet tagħna eh, nejdu li iva kena raġuni li nejdu li minnaħa hemm xi ħadd li ħallas tixħim u minnaħa l-oħra hemm min qed jirċievi dan it-tixħim. Din hija tranzazzjoni li għandha żewġ naħat bipolari. Iżda għal korruzzjoni u għal kull ħaġa oħra li qed nitkellmu dwar f'dan il-kumitat hemm tlett naħat. Fin-nofs hemm l-intermedjarji u dawn l-intermedjarji finanzjarji mhumiex ħsiena minnhom infushom huma tajbin da skem jipruvaw ikunu tajbin. Huma jistgħu ġelu sistema taħdem tajjeb, imma jistgħu wkoll jagħmlu din is-sistema taħdem żmerċ. Imma is-sistema mhijiex taħdem u din hija l-verità. Irdu nagħmlu differenza kbira, irridu nibdlu l-mod ta' kif din taħdem biex niżguraw li l-proċess qed jiżviluppa. Jekk imorru lura ġenerazzjoni, kif għal Monterafel il-bidu ta' diskussjonijiet dwar il-ħtieġa ta' regolamenti tal-ħasil ta' flus dak iż-żmien il-banek bl-imnut ma kienux mitluba ma kienu Iva, kienu jamlu għaxorta, kienu jkunu jafu minnuma il-klienti tagħhom, kienu jistaqsu l-mistoqsijiet għalix kien jagħmel sens illi jifmu jkunu jafu minn huma il-klijenti tagħhom x'inhuma x'inhu s-sors tal-fondi tagħhom u għaliex huma rridu jagħmlu l-affarijiet bil-fondi tagħhom. Dak li ġara huwa l-varu, il-valur ta' dak il-proċess beda jeb, beda jisperaxxi. U sar biss eserċizzju amministrattiv fejn wieħed sempliċement jimla kaxxa, imma dan l-eżerċizzju mhuwiex ħażin minnu innifsu, imma ma jifhimx l-affarijiet li qed jiġru wara dan u għalhekk bħala riżultat wieħed jispiċċa ma jifhem xejn, ma jifhimx qed jiġri. Ukoll naraw illi l-banek imbagħad jispiċċaw f'dawn il-proċessi kontra l-ħasil tal-flus u r-rizorsi per eżempju, setaw ġew dedikati għal prosekuzzjoni għal ġikonna sanzjonijiet kriminali disponibli aktar effettivi kiku Jena Jiena mhux qed fit nfittex leġiżlazzjoni ġdida, lanqas regolamenti ġodda, iżda jiena qed narrex għal aktar ftejjim, għal ftejjim aħjar ta' dan il-proċess dwar xi xinu dan il-proċess u responsabiltajiet partikolari li għandna b'mod individwali biex niffaċilitawh jew inkella biex nxekluh. L-opinjoni tiegħi huwa ewlieni illi dan il-proċess Issa il-Sinjura mill-Federazzjoni Bankarja Ewropea jina smajta tgħid qabel ukoll qalet li l-banek huma responsabbli għal 80% ta' transazzjonijiet suspettużi rapportar, rapporti marbuta ma' dawn. Ma ovvjament ħadd ma jagħmel xejn dwarhom, ħadd ma ma jsir xejn dwarhom dawn ir-rapporti. Iżda, il-banek huma responsabbli għal 80% tal-problema. Jiena ek ninterpreta din iċ-ċifra u għalhekk din ir-responsabilità irdu narawa tradotta biex iva tejjeb il-mod ta' kif taħdem is-sistema. Ser natikom eżempju sempliċi li forsi, Sinjora President, jista' wieġeb il-mistoqsija tiegħek. Il-ġimgħa l-oħra f'Londra kienna ġuri ta' kummerċant eh, ta' mir-Renjonit, miret fin niġerja li kien responsabli mill-UBS u telefet punt biljun li stellina f'derivati. Kiku dan ġara b'mod differenti, il-bank seta punt ħames biljun lira stellina. Dawn huma somam enormi ta' flus. Jekk sek sempliċi li għet jagħmel ħasil ta' flus ta' dan il-volum kollu ta' materjal hemm xi ħaġa sejra żmerċ, xi ħaġa ta' sew dajfa. Min huma l-aħjar persuni illi jifmu u jagħmlu xi ħaġa dwarha. Birrispett kollu għal-Parlament Ewropew jiena ma naħsibx illi intom fost il-membri tagħkom għandkom nies illi huma eh, kummerċanti ta' derivati eh, matematiċi illi jifmu kif jaħdem is-suq tal-flus. L-ebda politiku nazzjonali mandu dak il-livell ta' arfin. U għalek, li nissaponu li intom tistaw jisibu it-tweġibiet bil-rispet kollu. Qed tistenna wis, imma Iva, tistaw tistennew illi dawn in-nies jifmu aktar l-affarijiet. Is-semmejt il-kas ta' Barclays, illi tat eh, self l-persuna eh, ta' 20 sena, eh, self ta' miljon euro u din. Kazit pal dawn naraw illi jiġru kull jum. U min ikollu jbati Barclays u l-azzjonisti tiegħu. Imma u probabli huwa assigurat u għalhekk eh, rajna din is-sitwazzjoni tal-credit default swaps fejn dejjem inħoloq dejjem aktar dejn riskjus illi seta' jkun hemm transazzjonijiet bih seta' jagħmel il-flus u aktar ma jkun hemm riskju aktar wieħed jagħmel flus. Jiena nirrakkomandalkom ktib li nkiteb bej 43 snin ilu msejjaħ Fool's Gold illi juri biċ-ċar kif feġġed din is-sitwazzjoni. Issa dan huwa l-livell ta' riskju iva l banek huma lesti li jidħlu għalih meta jkun dan il-livell ta' riskju l komunitajiet nazzjonali u l-kontribwenti li wkoll iridu jidħlu għalih biex jappoġġawhom meta l-affarijiet imorru żmerġ hija xi ħaġa tassew diffiċli illi naħsbu biex naqilbu dan il-proċess ta' taħt fuq. Ir-responsabilità għandha tibda mill-intermedjarji. L-intermedjarji finanzjarji mhumiex biss il-banek. L-intermedjarji finanzjarji huma il-banek f'termini ewlenin għaliex hemmhekk hemm il-fluss tal-flus. Imma wkoll eh, nixtieq nitkellem dwar l-avukati eh, illi nuqqas ta' preżenza tagħhom tgħid ħafna affarijiet. Dan jista' jkun minnu wkoll jiena naf il assoċjazzjoni tal-Avukati Ewropea imma rriditx li timpenja ruħa hawnhekk u jiena bħala avukat, jiena avukat, jiena rrid nieħu responsabilità iva l-attivitajiet tal-klijenti tijaj, Jekk il-klijenti tiegħi huwa f f'attivitajiet kriminali jew attivitajiet dubjużi, jiena għandi responsabilità u jiena ma nistax nifhem u għanna najduhom l-affarijiet ċarutont l-assoċjazzjoni tal-avukati li huma jridu jipperswadu lill-membri tagħhom li huma għandhom responsabilità hawnhekk. L-istess japplika għal professjonisti involuti, għal min jagħti l-assigurazzjoni u għal kulħadd f'din id-dinja kbira, dinja ta' suċċess tal-intermedjarji finanzjarji il-koll għanna responsabilta x'nerfa hawnhekk u kull persuna għandha tibdel il-fema tagħha u tkun konxa dwar kif tista' telimina ir-riskju. L-aħħar punt din il-kwistjoni tar-riskju. X'inhu ir-riskju għall bank illi ifalli illi, illi ma jeżaminax transazzjoni ta' fondi illiċiti hemm punt, hemm post partikolari li li jinsab l-Istati Uniti għandu setta regoli u noqqas ta' trażin hawnhekk huwa diffiċli wieħed jisfida qudiem il-qorti dwar x'qed jagħmlu dawn l-aġenziji ta' forzar tal-liġi. Huma għandhom il-professjoni legali fuq naħa tagħhom ukoll u dawn jibqaw sikta u jamministraw l-affarijiet tal-Aġenzija ta' Nfurzar tal-Liġi u ma jimponu sanzjonijiet fuq il-banek fl-Ewropa u b'nadi oħra għal attivitajiet kriminali uħut minnom huma vera u oħrajn mumiex. Issa bħala Ewropew jiena nara bħala xaġa ta' sew offensiva illi fid-dinja bħal dik tal-Istati Uniti huma qegħdin joħolqu riskju għal banek meta huma jġibu ruhom b'mod ħażin. Huwa importanti illi l-Ewropej illi għandhom rwol kbir f'din id-dinja ta' intermedjarji finanzjarji huma wkoll iqumu u jaraw din eħtieġa li jinħoloq ir-riskju tal-imod pereżempju UBS permetta li dan il-kummerċant, dan il-negozjant illi jkun f'sitwazzjoni fejn huwa seta' jagħmel frodi ta' 1.5 biljum huwa irċiv irċiva sanzjoni mult tal bira u kienet waħda patetika. Dan huwa r-riskju aħna qed inkunu ta' bilħaq effettivi hawnhekk, grazzi. Grazzi Mr. Carver. Grazzi. Ma ninsewx ukoll ir-rwol ta' notara, l-avukati u n-notara għaliex dawn ukoll eh, huma parti minn dak li nistgħu niddefinixxu bħala il zona griża fejn jitlu il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus. Issa nisimgħu lil Carlo Van Hukelom mill-Europol se jitkellem dwar l-operazzjoni Atena, jiġifieri identifikazzjoni ta' movimenta ta' flejjes fiżiċi bħala element tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus. Issa, eh, Sur Van Hukulam, jista forsi jispiegħanna xinija l-Europol xtamel biex bekk l-studenti li għedin unek prezenti jifmu kol xinija l-Europol. Thank you, Mrs. Uh, Chairperson. Uh, good afternoon. Grazie, President, il warno of Senate Type Senjuri, l-ewel net eh, permettu li n-prezenta li n-nifsina Carlo Van Hukulam jiena l-kap ta' Departiment ta' Reati Kriminali Ekonomiċi fil-Europol, Europol li huwa eh, l-Aġenzija ta' Forzar tal-Liġi tal-Unjoni, bażikament din tiffaċilita u tappoġġa l-Istati membri u Aġenziji ta' Forzar fil-ġlida kontra reati serji u organizzati u fil-forum kollha tagħhom. Nieħu l-opportunità li nindirizzakom għal suġġetti li huma il-fenomenu ta' u kol kontrabandu tal-flus, xaħġa li dejjem edha tizdit pal-azzjoni, un-bat malar malar nindirizza l-kwistjoni dwar il-flus ta' 500 euro u anki brabta mal-reat ta' kontrabandu. Mela, il-komunità ta' forzar tal-liġi tal-aħħar xar snin raw zida massiva fl-Unjoni Ewropea ta' kontrabandu ta' balk, ġifiri, dawna huma ammonti ta' flus li qed jiġu trasportati f'ammonti kbar fuq l-art permezz ta' vetturi jew inkella permezz tal-ferroviji. Issa hemm eh, diversi atturi esterni illi iwaslu għal dan il-fenomenu. Fl-2002 kena l-introduzzjoni tal-monita e- euro u kena umbat eh, din il-nota tal-euro ta' 500 euro u din affaċilitat eh, trasportazzjoni fizika ta' flus kontanti u illeċiti u għalek e, għandek zon wieħed minn tminja tal-volum e, meta tagħmellek f'euros minn meta tagħmilhom daw f'dollari. U ra tista' tara l-vantaġġ illi wieħed juża il-monita ta' l-euro forma ta' 500 e, euro u nafu illi l-euro hija munita ċettata madwar id-dinja u mbagħad naraw illi hemm mbagħad espożizzjoni eh, baxxa fejn tidħol l-inflazzjoni. U nafu illi il dispożizzjoni ta' kontra l-ħassil tal-flus tipprevjeni l-abbuż għas sistema finanzjarja għal raġuni ta' ħassil tal-flus u dan sa ċertu punt sar vittma ta' suċċess tiegħu stess. Kriminali issa dawn mhumiex nies stupti u allura huma er-, er, għarfu illi jridu jevitaw illi jużaw is-sistema finanzjarja kemm jista' jkun għalli xanna dawn il-rapporti ta' transazzjoniet suspettużi il jistaw jgħinu il-dawk li nforzaw il-liġi illi kunu jafu dwar prassi ta' ħasil ta' flus illi kunu edin jitwet u permess ta' sistema finanzjarja. Issa, Punt ieħor importanti illi huwa element estern jikkonċerna anomalija wkoll sa ċertu punt. Sallum hemm nuqqas ta' regolament tal-Unjoni Ewropea illi jindirizza l-obbligu għal rapport ta' movimenti ta' flus intrakomunitarji tal-fuq minn 10.000 euro. Jiġifieri, jekk inti tidħol fl-Unjoni Ewropea b'aktar minn 10.000 euro kontanti, inti trid trid tirrapportom u dan skont 18 stroke 89 tal-2005. Iżda nafu illi din l-obbligu f'ħafna sad membri ma teżistix għal dak li għandu x'jaqsam movimenti intrakomunitarji, ġifieri ta' flus fih, moviment ta' flus fih dan l-Unjoni Ewropea. Jiena xtaqt infakkarkom hawnhekk illi tilet direttiva kontra ħsil tal-flus ta' obbligu l-istati membri illi jidu miżuri meħtieġa legali biex jiprojbixxu l-użu ta' flus kontanti għal ksib ta' komoditajiet. Iżda, meta inti għandek fuqek il-tġor fuqek flus l-Unjoni Ewropea u tara li fuq medja 83.000 euro eh, bħala valur huwa dikjarat kull darba, memx din it-tip ta' proibizzjoni, Din hija xaġa li eh, diffiċli li wieħed jispjega. Mela, minħabba dan il-fenomenu illi sar evidenti f'dawn l-aħħar xar snin, kien hemm numru ta' operazzjonijiet illi twaqfu fil-qafas tal-grupp ta' ħidma għall infarzar tal-liġi biex bekk nindirizzaw, jew niprovaw nindirizzaw dan il-fenomenu. Tlet prezidenzi konsekuttivi tal-Unjoni Ewropea organizzaw operazzjoni msemmija Athena, operazzjoni konġunta ta' dwana tal-Pulizija biex jiġu identifikati flus fejn possibbli dawn il-flejjes mbagħad jiġu konfiskati. Il-Presidenza Daniza fl-2012 ħadet l-inizjattiva li torganizza il tielet operazzjoni ta' dan it-tip. Eh, L-Europol hemmhekk ipproponiet illi jkun hemm approċċ kemm xejn differenti. Aħna proponajna illi jkun hemm fażi ta' qabel l-operazzjoni u din tikkonsisti f'analiżi tar-riskju li kella eh, żewġ eh, vantaġġi. L-ewwel net eh, din permettiet illi nimmiraw aħjar id-dispożizzjoni mobilizzata mill-istati membri li qed jipparteċipaw mill aġenzijiet ta' Forzar tal-liġi fl-operazzjonijiet. U da u mek indikajna illi kellna suċċess fuq dan il-punt għax aħna zidna fl-operazzjoni n-numru ta' konfiski 600% fil-Mija u allura dan huwa benefiċċju ta' l-analiżi illi wkoll huwa importanti. Għall-ewwel darba aħna kellna intelligence konklusiva ta' natura strateġika li permettittinna wkoll nifmu aħjar l-ambitu tal-problema li kellna qoddimna sabiex nifmu aħjar il-mekkanizmi li gwidawna fejn eh, jidħol dan il-fenomenu. Is-sejbit ewlenin tal-fazi ta' qabel l-operazzjoni u minn nidħol f'ħafna dettal għaliex dejjem tistaw taqraw id-dettalji mill-prezentazzjoni illi jiena sen qasmilkom, però aħna tallimna illi hemm diversi rotot eh, ewlenin illi aħna bekk stajna nifukaw fuq dawn ir-rotot fil-fatt kien hemm ċertu predominanza ta' ċittadini mir-Russja illi kienu involuti fit-traffikar ta' dan il-trasferiment ta' flus fa' Montigbar bal-cash u notajna u kol illi kienem u kol anki il-Deutschmark u koll li issa hija manuta Munita li ma tixtinta tintuża u dawna xorta waħda qed jiġu wkoll it-traffikati bħala munita. Taraw ukoll il-metodi ta', ta kif dawn il-flus qegħdin jeħbej jiġu moħbija jixbu ħafna il-metodi li jużaw dawk li jagħmlu traffikar ta' droga. Hawnhekk qegħdin taraw diversi diversi metodi ta' kif jaħbu il-flus u kif dawn il-metodi li aħna skoprejna. U anki jaslu sa' tali punt illi persuni jibilaw 35 kondom mimlijin bil-flus kontanti. Dan għajtatina indikazzjoni tal-psikoloġija ta' dawn il-persuni ġifiri li jgħamlu kontrabandu tal-flus. Ġifiri dawna jafu li edin iwetqu għat illegali u irregolari. Persuna wahda u koll inqabdet u fis-stonku taħħa kella 14 il-barra ta' deb ta' 100 gramma il-wieħed. Ġifiri kellhom 14 il-ingotta ta' deb ta' 100 gramma il-wieħed. Għanna u koll evidenza konklusiva illi dina ġrat anki aktar minn darba. Mela, għanna 26 eh, pajjiż illi taw il-data biex namlu din l-analizi ta' riskju, unbat fil-fazi operattiva ta' ġimma penna 38 il-pajjiż li pparteċipaw. Minn ġdid minn issa nidħol fid-dettall għaliex dwar il-riżultati u ċifri jekk intom interessati jiena nara illi dawn il-figuri, dawn iċ-ċifri jkunu disponibbli għall-attenzjoni tagħkom. U importanti li naraw mbagħad ir-riżultat eh, ġenerali dwar l-ammonti illi fil-fatt daħlu u ħarġu mill-Unjoni Ewropea eh, f'termini ta' flus kontanti u b'sorpriża kbira għadin nirreferu hawnhekk għal kull sena valur ta' minn tal-inqas 6 biljun euro l-ammont li effettivament jiġi konfiskat huwa 155 miljon euro. Il-fatt li l-flus huma konfiskati ifisser illi min kien qed iġorr il-flus ma dikjarax eh, l-ammont eh, taħt l-obbligu ta' 18-89 tal-2005 jiġifieri dan huwa ammont konsiderevoli ta' flus u nistaw kol ngħidilkom illi wara l-analiżi hemm tliet eh, darbiet aktar ammonti ta' flus li jitilqu mill-Unjoni Ewropea milli fil-fatt jitlu fl-Unjoni Ewropea. Issa, l-operazzjonijiet ta' wara Eh, wasluna sabiex nidentifikaw xi xejriet partikolari natikom eżempju fl-operazzjoni stajna ninnotaw illi ammont ta' 430 miljun dollaru 10 miljun euro qed jiċċaqlaq mill-Ukrajina fit-territorju tal-Unjoni Ewropea lejn it-Turkija ammont konsiderevoli dan ta' flus. Dawn qegħdin jużaw dikjarazzjoni kollettiva, collective declaration, jiġifieri jaqsmu l-frontiera bassu il sewi jagħmel dikjarazzjoni kollettiva tal-flus kontanti lill passiġġieri tal eh, fuq eh, eh, il-vettura għandhom fuqhom. U bekk naraw illi dan huwa użu eh, effettiv tal-obbligu. Ma nafx kemm huwa dan huwa użu eh, effettiv tal-obbligu tar-regolament minn tax 1889. Issa, il-miżuri li aħna ħadna għal dak li għandu x'jaqsam l-isfruttament tal-informazzjoni. Sfortunatament dawn ma kienux konklusivi għaliex l-assoċjati esterni ma xtaqux illi eh, komplu f'din id-direzzjoni għaliex huma ħassew illi dawn il-flussi ta' flus kellhom x'jaqsmu ma' shuttle traders illi huma ma qisux illi kienu eh, reati serji jew ta' natura ta' reati serji. Issa, parti mill-konklużjonijiet, dawna jorbtu wkoll mal effettività tal regolament e, illi jikkontrolla l-moviment ta' flus kontanti e, bejn il-frontieri u mbagħad hemm l-indikaturi tal-FATF, ir-Red Flag Indicators, biex jiġu identifikati l-couriers tal-flus. U il regolament attwali jwassal e, għal ċerti diffikultajiet għall-infurzar għal dak li għandu x'jaqsam situazzjoni ta' couriers ta' flus, eh, meta dawn jiddikjaraw il-flus li kunet iġorru, jiġifiri, kważi memx setat legali illi wieħed eh, jikkonfiska eh, il-flus. U dana jekk persuna tiddikjara, per eżempju, ammont oli ta' flus imma dana se jitlef il-titjira tijaw. U għallra kif inti tista tanalizza in-natura ta' tranzazzjoni dak il-każ. Mbagħad għandna diffikultajiet kbar illi eh, nivverifikaw u nagħtu evidenza għal informazzjoni falsa mhux eżatta jew mhux kompleta. U diffiċli li wieħed jistabilixxi fejn hemm indikazzjonijiet illi s-somom ta' flus huma marbuta ma' xi attività illegali tkun xi tkun. Issa dwar il-, il il-karta tal-flus ta' 500 euro. Ovvjament, hawnhekk għandna eh, soka l-Aġenzija għal Kriminalità Organizzata u Reati Seri dawn kellhom intelligence konklusiva illi din il-karta tal-flus ta' 500 euro kienet qed tintuża l-aktar minn eh, gruppi ta' kriminalità organizzata u ma ħadu miżuri sabiex effettivament jipprojbixxu il-karta ta' flus ta' 500 euro fit-territorju tagħhom fil-Kastell Renju Issa minn issa nasal biex ngħid illi dawn il-karti tal-flus ta' dominazzjonijiet gbar edin emmek biex jiffaċilitaw il-kriminalità organizzata, iżda e, jista' jkun eżerċizzju utli illi wieħed janalizza jekk l-eżistenza tal-karta tal-flus e, għandix ġustifikazzjoni ekonomika wara kollox, nissaponi li ħafna minnkom kompali kważi e, qatt ma jiltaqgħu ma' karta tal-flus ta' 500 euro, iżda xorta waħda hemm ammonti enormi ta' karti tal-flus ta' 500 euro fiċ ċirkolazzjoni u allura sabiex nivvalutaw eżattament is-sitwazzjoni aħna morna nfittxu eh, ratio li tippermettilna namlu studju komparattiv ta' paragun bejn it-tlet valuti ewlenin li nafu f'din il-parti tad-dinja, jiġifieri id-dollaru Amerikan, Eh, l-lira sterlina u l-euro. U ma jgħamilx sens illi tagħmel paragun tal-ammonti illi qegħdin jiċċirkolaw u allura sviluppajna xjentifikament ratio ġustifikat illi huwa l-volum ta' munita waħda speċifika li qed tiċċerkola f'karti tal-flus brabta mal-GDP. Issa, din dan l-eżerċizzju tagħna. Riżultat interessanti ħafna biex ikunu nismakom, kif tista' taraw hawnhekk il-volum ta' karti tal-flus fi żona euro huwa bil-bosta ikbar mill-volum ta' karti tal-flus ta' dollari amerikani li qed jiċċirkolaw fid-dinja 7.59% tal-GDP eh, ta' zona euro qed tiċċirkola f'karti tal-flus minn dawn 2.53% qed jiċċirkolaw f'karti tal-flus ta' 500 euro u paraguma dollari Amerikani eh, naraw li dinja differenza sinifikanti tidu tqisu wkoll illi l-ola denominazzjoni fid-dollari Amerikani huwa il-karta tal-flus ta' mid-dollaru. Minnaħa l-oħra fil-għandek il-karti tal-flus ta' 100, 200 u 500 euro. Ħafna minn dawn għandhom aktar valur. Eh, paragun mal-karta tal-flus ta' mid-dollaru. Iżda mbagħad hawn twissija waħda hawnhekk. Dalwaqt se tifmu il-kwistjoni brabta mal-karta tal-flus ta' 500 euro. Jina semmejt illi il-tul tal-2008 fi stati membri tal-Unjoni kien 86.6 biljon euro, jiġifieri tridu tifmu illi il-flus kontanti, il-ħruġ ta' flus kontanti u tħul eh, li jiġi ġenerat għal awtoritajiet monetarji huwa kol fattur importanti li wieħed iqis meta ikonna valutazzjoni ta' kem ikun utli u ġustifikat li konna karti ta' flus ta' denominazzjonijiet gwar. Grazzi. Grazzi ħafna. Kellimi issa għanna id-diskussjoni. l onorevoli Kolino l-ewwel. Grazzi, President. Tlet interventi ta' livell oli kif kien eh, mistenni. Ħanaddi mal-ewwel għall-ewwel komment tiegħi u mistoqsijiet is-suġġett eh, trattat kien dwar it-territorji li ma jikkollaborawx fir rigward eh, tal din il-ġlida kontra il-ħasil tal-flus. Fil-fat anka semmu eh, xie pajizi Singapore, Hong, Hong Kong, Ċipru, e semmit tanka Londra bħala il ċentru ta' dan il-fenomenu. Nixtieq nistaqsi li tlet kellima. Huwa possibbli li wieħed ikejjel f'termini konkreti l-ammont involut minħabba nuqqas ta' kooperazzjoni eh, li hemm kif kien hemm anka fl-eżempji dwar ir-rol tal-konfiska nafu kemm huwa importanti Umbat rigward tal-sistema kriminali eh, eh, kien importanti għal-Ġermanja illi Eh, eh, illi eh, tindirizza din il-kustjoni ta' flus anka mafjużi, anka kienem diskussjoni dwar il-riċiklaċ u terrorizmu rabta li jembejnietom u anka il-riskju involut rigward tal-banek. Anka tkellimna dwar il- mod armonizzata kif nistaw niġildu dan Eh, Semmet anka l-Istati Uniti u anka il riski involuti eh, u eh, il-mod ta' kif irridu niġġieldu kontra din il-problema. Dwar l-intervent tal-aħħar kellimi tagħna, jiena naqbel ma dak li qed inti li m'hemmx riżorsi biżejjed tarek li jdu nimmirawhom lejn proġetti konkreti Eh, bħal dawk li qed isiru bħalissa fir-rigward tal-forza tal-pulizija tad-dwana, tal-awtoritajiet tad-dwana. Illum hija eh, ġurnata importanti minħabba hawnhekk qed naraw kemm hija eh, diffiċli s-sitwazzjoni is-sitwazzjoni imma anka x'inhuma l-prioritajiet iġifieri li jkollna strumenti konkreti bħal dawk li permettu il-konfiska u anka skont l-esperjenzi li issemmew biex bekk inkunu nistgħu niġġieldu kontra din eh, l-organizzazzjoni eh, eh, dawn l-organizzazzjonijiet kriminali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għall-issa l-onorevole Matti. Merci Madame la Présidente. Déjà, en premier lieu, je voudrais vous remercier, les Grazie ħafna, Sinjura President. L-ewwel net nixtieq nibda billi nirringrazzja li tliet kelliema minħabba eh, li eh, tawna daqshekk eh, diskorsi importanti, interessanti. Dan huwa qasam ġenerali ma fil-fatuma fid-diskorsi tagħhom kienu iffukati ħafna. E, l-ewwel kellim jitkellem fuq il-konfiska ta' lassi, għam numru ta' punti interessanti u tkellimt dwar il-frustrazzjoni Eh, permetti li eh, eh, nindirizza bħala frustrazzjoni li wieħed jesperjenza fil-qasam minħabba nuqqas ta' kooperazzjoni bejn l-istati membri u anka fil-rigward ta' leġislazzjoni li aħna il-koll għanna u anka fil-rigward ta' abbozz tal-qafas tad-direttiva qafas li għanna minnaħa tal-Komissjoni dal-għodu rappresentant tal-Komissjoni semma dan is-suġġett anka f'komitat ieħor u dan huwa fil-qalba tad-dibattitu tal-Parlament Ewropew bħalissa. Naħseb li rridu nżommu f'moħħna illi e, din dinja fil-fatt ukoll problema politika imma sfortunatament il-gvern tijak u il-gvern tijaj tal-istati membri e, u xinu l-kulur politiku taħħom u miex edin jamlu il-passi neċessari u jemnu assarida il-Germania u Franza jidispeċini nejt um, fil-fat poġow problemi legali u dimna pajizi għal li jem il-problemi ma jridux jamlu l-autorizzazzjoni tal-konfiska tal-lassi minajr sentenza kriminali u fil-każ ta' suspettati li jkunu morda jew mejtin ma ridux illi wieħed ikun jista' jikkonfiska l-assi ma jridux laqqas li jkun hemm konfiska tal-assi wara eh, proċedimenti ċivili Jiena fil-fat eh, u koll għaluli li fil kassa l istat membru tija kem problemi kostituzzjonali imma fil rigward ta' Franza. Eh, jiena meta nisma dajna jiena danda għanda timbidel li liġi fi Franza allura u l-istess nejt l-istati membri oħra jekk memx ġinirġida politika allura fejn samorru. Għandek raġun illi aħna għanna bżon din irrida rida politika jista' jkun hemm ir-rieda fil-Parlament Ewropew ma dan mhuwiex biżejjed u din ma tidirx sekk rigoruża fl-istati membri infushom. Eh, din hija xi ħaġa li għandna nuqqas kbir tagħha bħalissa. Huwa tajjeb li intom titkellmu eh, minn ħatakom ma aħna issa hija fidejna li nimbuttaw l-istati membri biex juru aktar rieda nixtieq ngħid ukoll e, fil rigward ta' laħar kellim eh, dak li qed kien utli ħafna għalfejn tagħna din eh, il-karta tal-500 euro. Din biss qed tiffaċilita biss il-ħajja tal-mafjużi. Eh, u għal daw kolla li għedin emesċu eh, dawn it-tip eh, ta' flus illegali, dawn il-karti tal-flus intużaw fit-trafikar, per eżempju, ta' drogi, fi lejati kriminali zar, ovvjament, dawkin voluti jinteressaw ruħom bissa fil-karti tal-flus aktar, ta' danominazzjoni aktar zar aħna eh, fil-reġuni ġej minnu jiena fil-fatt eh, min mur b'din il-nota tal b'din il-karta tal-500 euro fil-fatt kultant laqas karta ta' 50 euro ma jatuni pija taħħa eh, meta mmur nixxibija per eżempju iġifieri l-unika nies qed jużaw dawn it-tipi ta' flus huma dawk li jużaw il-kanali mafjuzi per eżempju Għalhekk eh, għandu jkunem jkun hemm eh, emendi anka fir rigward tal-munita eh, u noti tal-karta tal-ħames miegħu din m'għandix tkompli tiġi stampata. Grazzi ħafna Veronik. Kallim li mis grazzi ħafna. Grazzi tal- let tlet diskorsi interessanti għal Sinjur Fiedler. Inti qed illi biex wet iġilet jekk ma jiġġielitx eh, il-kriminalità ħaj eh, u maktar mill wieħed jagħmel riżorsi biex jiġġielet il-kriminalità, irid isir aktar fl-istati membri. Nispera li fir-rapport tagħna eh, eh, is-sajf li ġej eh, tant nuru l-iskala tal-problema li l-pubbliku nnifsu jibbatta l gvernijiet nazzjonali biex jagħmlu xi ħaġa. Tista' tagħtina aktar ċifri dwar l-ispejjeż biex wieħed iġġielet kontra l-kriminalità, kemm ħanifrankaw flus fir-rigward tal-ispejjeż l marbuta mal tal nifisa e, e, statistika, nixi aktar statistika dwar e, dak li għalissur sur Carver, nixi ukoll anka hawnhekk tagħtina ċifri. Inti semmejtinna għettinna illi l-volum ta' flussi il-ċiti qed tikber bot esponenzjali. Għandek figuri f'dan ir-rigward kiku tajjeb kiku inti tista' tatina din biex inkunu nistgħu nirruha aħna E, u mbagħad aktar il-qudiem inti semmejt ukoll b'mod tajjeb ħafna illi l-MPs mhumiex speċjalizzati fis-swieq tal-flus, aħna biss e, hawnhekk rappreżentanti tal-pubbliku għandna e, aħna intermedjari bħalma huma il-membri tal-Kungress. Tista' lek inti l-inna tejdinna minn huma l-ispeċjalisti fis-swieq tal-flus, forsi avokati, illi jistaw jgħinuna biex eh, inkunu nistgħu ninkludu l-formola neċessarja li tgħinna lilna biex nagħmlu fil-ħidma tagħna. Issa għall-aħħar kellimi, tista' jekk jogħġbok inti tfakkarni għalfejn għandna bżonn il-liġi li wieħed eh, tipprojbixxi mill-persuni illi eh, iġorfuqu il-kontanti. Għalfej għanna bżon eh, liġi, eh, għanna bżonna biex nġildu kontra kriminalità. Kif għalli Veronik, fil rekomandazzjoni tagħna, għanna eh, nitolbu li kunem proibizzjoni li tiġi stampata il-karta tal-flus għal 500 euro. Grazzi ħafna l-Onorevole Borghese. Grazzi, President. Mela, għanibda, skont kif tkellmu il-kellima għawnek, il-lustri għoddimni. Mela, Kallim mill-Ġermanja, l onet net. Wara dak li seħ illi l-istraġi ta' Autorità eh, di polizia. Duisberg, l-autorità tal-polizija fil-Ġermanja xilu? jaraw eżattament u b'mod sodisfaċenti il-rejata ta' din il-prezenza tal-infiltrazzjoni tal-mafja fil-mafja taljana fil-swi ekonomiku finanzjari fil-Germania u xkienu il-rizultati? X'inhuma s setturi fejn eh, kien kienem din l-attività? Eh, x'dokumentazzjoni għandkom ta' din l-infiltrazzjoni, l-investimenti li kienem u l-attività ta' riċiklaċ li saret fir rigward tal-rappreżentat ta' trasparenza ta' borta trasparenza nixtieq eh, nitkellem dwar ir-rwol ċentrali tal-belt eh, ta' Londra eh, f'dan il-qafas dinji mondjali tal-attività ta' din il-grey area fil-finanza fil-finanzi. Eh, Xie rizulta mir-rapporti li seħħu fuq din l-infiltrazzjoni fil-kapitali finanzjari minn dawn il-kriminali il kriminali minn dawn il-kriminali u anka il-kriz eh, eh, min kien hemm xi rapport dwar kif seħħet il-kriżi hemm xi rabta bejn iż-żewġ fenomeni x'inhuma l-elementi li ħarġu mill-analisi li għamiltu intom fir-rigward tar-rwol ta' ħarsien ta' protezzjoni eh, tal-organizzazzjonijiet tal-belt tal-belt ta' Londra min qed jappoġġjom eh, xi riżultat hemm fil-attentati biex wieħed biex ma sirġ tip ta' infiltrazzjoni fir-rigward ta' dak li ntqal mill-naħa tal-Europol. Kienet interessanti ħafna mm, il-diskussjoni dwar eh, eh, il ruwol u l-pis l-impatt li qed tħalli ċirkolazzjoni tal-karta tal-500 euro hemm il-pajjiżi fejn hemm din il- uh, prezenza kbira ta' dawn il-finanzi ta' dawn il-karti tal-500 euro u e, e, fuq l-istess lat. X'attività ta' kontroll qed isir mill-Bank Ċentrali Ewropew, qed isir analisi min-naħa tagħhom il-Bank Ċentrali Ewropew qed tagħti dettalji biżejjed fuq dan il-fenomenu? X'rwol għandu dan il-Bank Ċentrali Ewropew? Dwar l-analisi ta'kom fuq il-grey areas tal-infiltrazzjoni u anka tal-attività ta' riċiklaġġ ta' dawn l-organizzazzjonijiet kriminali, intom kellim qedtunna eh, eh, ħafna fuq ir-wol importanti ta' sistema bankarja u l-professjonisti li jaħdmu f'dan il-qasam. Huma daw biss il-kanali imma dawn huma esklusivi jew nistgħu anka nixi ngħid xi ħaġa oħra. Ir-responsabilità ta', ta din il-konnessjoni ta' din ir-rabta hija dawk hija biss fuq dawk li jiġġestjonaw il-banek u li għamlu il-kontrolli ta' dawn l-organizzazzjonijiet jew wieħed jista' jgħid illi li, li, li dan l-screen ta' protezzjoni biex ngħidlek et, li qed iżomna mill nitfaw dawl fuq dak eh, li qed iseħħ hemm xi jinvolvu eh, organizzazzjonijiet oħra, eh, xi mażonerija pereżempju, dawn għandhom xi rwol speċifiku ta' ħarsin ta' protezzjoni anka permezz tal-użu ta' nies li jkunu qegħdin fir-ruoli importanti. Grazzi l-Onorevoli Borghese, issa l-Onorevoli Ġiez Dermera. Grazie, signora Presidenta. Grazzi, President. Mela fil-qosor ħafna, il-żewġ panels tal-lejla ta' dan li kena wara nofsenar fetħuli għajneja fil-fat eh, b'mod ċaru sempliċi jettunna xinija situazzjoni. Kif allura aħna nistaw nirrispondu għal dawn l-sfidi kollha li għanna qoddimna Għedin, aħna meċu dan id-dibattitu endemiku biex nejtek illi eh, bih qed nippruvaw insolvu l-problemi marbuta mal-kriminalità, ġifieri l-ġlida kontra kriminalità organizzata u l-finanzjar illegali u l-ħasil tal-flus, ġifir dik hija naħa minnu naħa tal-munita, mbagħad fuq in-naħa l-oħra kif nistgħu nħarsu id-dejta eh, u l-libertajiet individwali tal-individwu. Ovvjament, Ovvjament hemm eh, pajjiżi li huma vulnerabbli, li huma aktar predisposti eh, għal eh, kriminalità u terrorizmu. Dawn il-pajjiżi eh, qegħdin jippruvaw jindirizzaw dawn l-isfidi hemm min qed ikollu suċċess u mbagħad hemm pajjiżi oħra li m'għandhomx suċċess. Għalfejn qed ngħidlek Permettuli u bir-rispett eh, kollu lejn il-kallima. Inti għettinna, eh, inti sur karver għettinna illi aħna maħnix esperti fil-derivatives, eh, imma wieħed meċ ikun espert finanzjarju, aħna leġislaturi u bħala leġislaturi aħna nitolbu l-assistenza tal-esperti u dak li namlu fil-Parlament Ewropew huwa Eh, illi aħna jew eh, naqblu, niffermaw, jew inkella ma naqblux eh, fuq ftemiet internazzjonali illi ikollhom xaqsmu ma' tranzazzjonijiet internazzjonali finanzjari Żgur li inti tiftakar x'ġara fil-Belġu Jiġifieri l-iskandlu ta' Swift meta ħarġet eh, data, eh, ħafna data fuq tranzazzjonijiet illi eh, waslet għal situazzjonijiet fejn il-gvern fejn kienem hemm daħal ukoll gvern tal-Istati Uniti kien hemm ftehim inizjali li mbagħad ġi rifjutat u mbagħad wara ġi wkoll approvat minn dan il-Parlament. Aħna tajna xogħol eżatt Eh, preċis li l-Europol. Il-Europol kien fil-fat l-autorità ta' monitoraċ eh, li kallax xtaqsam ma l-filtrar ta' dispozizjonijiet li għandhom xaqsmu ma' trasferiment ta' data. Mela, xirrit nejtina. L-Istati Uniti kellom atti gbar ta' terrorizmu u anka tal-problemi um, eh, bil-ħasil tal-flus imma mbagħad kellhom il-programm TFTP u indirizzaw il-problemi b'dan il-mod. Aħna minna ħatana għandna regolamenti, leġislazzjonijiet u identifikajna il-problemi kollha li ħerġin mill-finanzjar eh, tal-terrorizmu u anka dawk marbuta mal-ħasil eh, tal-flus. Imma, Manix, eh, manix il- eh, manix tftp u naħseb hawnhekk hija il kwistjoni xandu isir meta wieħed identifika il-problema u meta wieħed ikun iddiskuta il-problemi. Wara E, xoltana f'dan il-komitat żgur li rridu noħodu noħorġu b'xi ħaġa konkreta e, dan id-dibattitu e, kien importanti u jitrattaw kolli trattat u hemm kumitati oħra li huma involuti u kumitati oħra li ovvjament iridu jgħatu l-opinjonijiet tagħhom biex aħna nkunu nistgħu noħorġu bil-leġiżlazzjoni komuni. E, issa ħanaddi nerġa' l-mikrofonu li l-kelima tagħna għandkom tliet minuti kull wieħed biex jirrispondi tirrispondu intom għall-mistoqsijiet. Das wird die größte Herausforderung des heutigen äh, Nachmittages, die drei Minuten. Ähm, <laughs> Ich, äh, Und die sfida ta' so kbira illum wara nafsenar biex inżomma l-ħin ta' tliet minuti. Ser nipprova nagħmel dan. L-ewwel mistoqsija. Waħda mill-iktar diffiċli nikkwantifikaw il-problema ta' kooperazzjoni inadekwata ma' dawn l-stati. M'hemmx studju li nista' nibbaża ruħi fuq. Forsi L-implikazzjoni kienet li jena jista' jkolli xi ċifri ta' studju li nista' ngħaddilkom ma us nibza li m'għandix. It-tieni mistoqsija, il-frustrazzjoni li jena semmejt jena tajtkom xi linji dwar kif jistaw jiġu implementati l-affarijiet mill-politika, per eżempju, kif il-politiku jista eh, jagħmel l-affarijiet aktar ovvji u ċari għan problemi fis sistema u dawn mux biss ġeji dan l-Unjoni Ewropea. Il-Ġermanja hija mibnija wkoll skont linji federali iżda hemm ċertu affarijiet illi jirabjaw l-pubbliku u dawn il-kwistjonijiet huma kwistjonijiet illi jmorru lil-in mill-trekking tal-reati paralleli. Issa minn 16 stat membru hemm ċerti ftehimiet fost l-istati membri illi jgħidu kemm suppost eh, jkun hemm pulizija disponibbli meta jkun hemm xi partiti tal-futbol. U jiena hawnhekk qed nipprova ngħid illi hemm kunsens politiku marbut mal-fatt illi dan tantu importanti illi perċentwal ta' pulizija għandhom għandhom jiġu allokati biex ikopru l lobby tal-futbol il-pubbliku għandu jiġi protet irdu naqblu dwar livelli ta' kwalifika u numru ta' pulizija li għandhom ikunu disponibbli. Ma dana kollu il-ġlieda tal-kriminalità hija xi ħaġa li dwar m'għandniex dan il-qbil lanqas fost l-istati reġjonali u fost l-istati tal-Unjoni Ewropea. Hija xi ħaġa stramba iżda eh, hija kwistjoni ta' maniġar tal-bidla kif jgħidu llum il-ġurnata. L-affarijiet jinbidlu jew għaliex il-persuni joġbuhom l-affarijiet ġodda jew inkella għaliex ikun hemm pressjoni illi ikun hemm bidla pressjoni min-naħa tal-opinjoni pubblika. Pereżempju għaraw fl-Italja l leġizlazzjoni li għandhom ġejja minn livell oli illi eh, livello li ta' tbatija fl-Italja minħabba seta tal-mafja u għalek. Jekk il-persuni kunu konxi tal-problema, iva, nistaw nġellu il-bidliet, li siru l-bidliet. Għanna kaw punt li mux etna qabduħ. Dinja dwar il-perċezzjoni tal-persuni dwar il-realtà għalix mux kull ċittadin jaf eżattament x'qed jiġri eh, dak li diskrivejna l-lum, issa dwar iċ-ċifri, u l-fatti ovvjament, embosta ċifri u fatti li aħna nafu bihom, konxi dwarom, iżda eh, spiss aħna eh, namlu riċerka ta' affarijiet li ma nkunux nafu eh, bihom l-uffiċċju kriminali tagħna fil-Ġermanja qal illi aħna lanqas skoprejna nofs tal-affarijiet li qed jiġru forsi 300 miljun jiġu skoperti Minna ħatana ma l-FATF tajt li l-ċifra jħafna gbar. L-investiment tal-kapital u probabli 10 eh, biljun jew 20 biljoni voluti. Miljoni ta' danni. ċifra hija diffiċli li nimmaġinawha, imma aħna mhux qed nesċin hawnhekk. Il-mistoqsija l-oħra Duisburg. Kienet mistoqsija pjuttost. Wisa ovvjament għanna il-mafja li qed jinvolvu ruħum fis-settur tal-proprjetà, rimi tal-iskart, l-industrija tal-kostruzzjoni, dan l-aħħar kellna l-problema marbuta mal-gaming, mal-casinos fost l-oħrajn. Dan kien settur ta' profil ta' sewoli fil-Ġermanja. Kellim li jmiss, grazzi, Signora President Jidispeċini li s-surja kolino mux prezenti għonek biex jisma weġiba tiegħi. Il-lingwa hija xi ħaġa perikoluża jiena naħseb illi ma femminni ma femx sew dak li qed. Jiena meċ li l-Belt ta' Londra miex eh, hija territorju mhux kooperanti. Imma jiena qed ngħid illi was probably huwa l-ikbar settur ta' ħasil ta' flus fid-dinja. U dan eh, jirrifletti l-fatt, waxida tal-fatt li huwa l-ikbar ċentru finanzjarju fid-dinja u għalhekk jekk nassumu li hemm flussi kbar ta' flejes, proporzjon tiegħu dejjem ser ikun il-leċitu. U jiena għal snin issa ilin argumenta u ngħid illi l-Belt ta' Londra għandha responsabilità partikolari bħala l-ikbar suq finanzjarju fid-dinja li tiżgura li tkun kemm jista' jkun ħielsa minn dan il-ħasil ta' flus. U jekk hija din ir-responsabilità terfaħħa fuq spalleja tagħmel ħafna ġid lis sistema kollha kemm hi. Jiena naħseb li l-gvern tar-Renju Unit dan qed jintabaħ bih U dan l-aħħar rajna illi l-est illi tratta din il-kwistjoni bħala parti ewlenija mill-aġenda tiegħu, mod partikolari meta jospita il g min sena d-dieħla. Jiena nittama illi meta jindirizza din il-kwistjoni il-Gvern tar-Renju Unit jindirizza minn pożizzjoni ta' realizmu, ta' umilta, nuqqas ta' ipokrezija, nuqqas ta' pretenzjoni li kollox miexi ħarif ir-Renju Unit għaliex mhux kollox miexi wartużar. żgħar hemm djufijiet fir-Renju Unit bħal kull band oħra. U dawn id-djufijiet għandhom jiġu identifikati u indirizzati, mhux se jiġu identifikati u indirizzati mill-gvern, mhux mill-Parlament tar-Renju Unit, imma jridu jiġu indirizzati minn dawk involuti fil-qasam. Jiena qed nitkellem hawnhekk dwar l-intermedjarji finanzjarji huma jifmu s-sistema u Irridu ninkoraġuhom għandhom jiġu inċentivati b'mod pożittiv jew negattiv biex jiġi żgurat illi s-sistema tiżviluppa b'mod aħjar u taħdem b'mod effettiv. Jiena hekk qed nistenna mir-Renju Unit hawnhekk. Iżda, l-istess ħaġa għandha ssir f'kull ċentru finanzjarju fl-Ewropa bl-istess grat, l-istess livell ta' rikonoxximent, ta' realtà, ta' umiltà u ta' xewqa kostruttiva illi jkun hemm bidla jinbidlu l-affarijiet meta jiena nara l-parlamenti narhom primarjament bħala eh, entità bil-rwol politiku u mhux leġislattiv. Hemm wis leġislazzjoni fid-dinja u ħafna minn din il-leġislazzjoni mhux qed tilħaq lan tagħha u mhijiex effettiva. U tinkoraġixxi biex l-affarijiet ma jaħdmux tajjeb. Iżda, Iva, għanna nirrikonoxxu id fijiet illi aħna responsabli għalihom kull komponent individwali u rridu nifmu kif nistaw naħdmu flimkien mod aktar effettiv. Kulħadd illum mar nofsinhar tkellem dwar il-ħtieġa għal kooperazzjoni aktar effettiva. Dan huwa minnu fuq livell domestiku, livell nazzjonali aħna fir-Renju Unit għanna eh, sistema li ma taħdimx ta' forzi tal-pulizija, 43 forzi tal-pulizija, u ma jirdu jkoperaw bejnietom, il-kollega mill-Ġermanja semma 200 sistema differenti. Memx tama, imma irridu nipruvaw inħadmu l-affarijiet bazi ta' impen kostruttiv. Hemm riċetta biex dan jiġi indirizzat u hemm riċetta biex l-affarijiet jitjiebu. Jiena Nishti eh, li kiku naħseb li jħut mill-affarijiet illi Renjonit qed jaħseb, qed jitallem l-awtoritajiet ta' servizzi finanzjarji mar nexxilux jizvolġi rwol ta' regolatur fil-belt ta' Londra. Issa ħajaħtru il-kap tal-Bank Ċentrali Kanadis pala il-kap tal-Bank of England biex tih responsabilta għal regolamentazzjoni tal-banek illi fl-moddi kienu jamluħ mod ħafna ħjar l li nesperimentaw, l li nirrikonoxxu li neħtieġu affarijiet ġodda u li naħdmu b'mod kollettiv biex dan jitwetta. Ġala darba wieħed jirnexxilu jifhem is-sistema tiegħu għandu ħafna iktar xjati f'sens internazzjonali f'forum Ewropew jew inkella f'forum aktar mifrux Hemm mezzi biex aħna dan nagħmluh imerdu nġabru madwar mejda b'xewqa reali illi nittalmu li nesperimentaw b'mod kostruttiv dwar kif nistgħu nagħmlu l-affarijiet flimkien. Grazzi. Issa l-aħħar kellim sfortunatament ta' samis minuti oħra se ser tibda laqa f'din il-kamra. Allura, ma tantx għandna ħin disponibbli l-limita reazzjoni tiegħi dwar il-kwistjoni jekk tkunx rakkomandazzjoni ta' sewi illi jitneħew il-karti tal-500 euro. Jiena jista' jkun nispjegazzjoni aktar ċara kif mill-Amerika t-tisfel bejn 2 sa 3 biljon euro jintbatu l-ECB fil muni Karti tal-flus tal-500 euro. Ma nistax nifhem kif turisti Ewropej sejrin fl-Amerika tisfel mazz ta' karti tal-flus tal-500 euro fidejhom dan ma jamil sens għalija u għalhekk jiena iva nkun interessat b'mod aktar ġenwin biex nagħmel xogħol tiegħi biex nifhem x'qed jiġri u xem wara dan kollu. Il-prinċipju ekonomiku bażiku issa illi irridu nqisu il-karti tal-flus pal kull komodità oħra u ma mmexxija mill-liġijiet tal-provvista u domanda jekk ikun hemm domanda kbira. Inti tista' timmassimizza il-signature revenue tiegħek x'inhu dan dan huwa dħul li inti tiġġenera billi toħroġ il-flus. Jekk nistaqsu lil nfusna minn fejn tiġi id-domanda għal komodità speċifika ta' karti tal-flus ta' denominazzjoni kbira. Dan it-tina ħafna tweġibiet. Jista' jagħtik ħafna tweġibiet għal mistoqsijiet tiegħek l-aħħar kumment. Limma pajjiż qed joħroġ l-ikbar ammont tal-karti tal-500 euro mill-ħar ċifri mill-Bank Ċentrali Ewropew li huma tal-2007, 55% qed jinħarġu tal-karti qed jinħarġu mill-Ġermanja. Imbagħad biex nagħlaq l-aħħar kumment huwa illi jekk intom tridu illi tneħħu il-karta tal-500 euro tistaw <laughs> dan jista' jwassal għal riżultati li laqas qatt ma kontu timmaġinaw illi jistgħu jeżistu. Grazzi l-aħħar kellim l-Onorevoli Mattia. Mistoqsija għasira. Rappresentant mill juraħol X'inhu il-limitu ta' pagamenti bil-flus kontanti għal Belġu per eżempju? 15.000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 Ekk joġobkom ibbatu għamna bil-miktu per ta' e-mail, ibbatu għom l-sekretarjat jena nishtiq nir-ingrazzjakom tal-kommenti ta'kom. Jena spiss ninduna illi jisiru mistoqsijiet imma tuħġib ma jkunux dejjem daqsek ċari daqs il-kristall. Imma id darba il-tweġibit kienu ċari, nir-ingrazzjakom għad-disponibilità ta'kom u għal-prezenza ta'kom. Issa, nistidinkom min m'għandux il-permess li jibqa' hawnhekk biex jitlaq mill-aktar fis possibbli mill-kamra. Grazzi. Il-laqa li jmiss tlieta ta' Diċembru mill tlieta ta' wara nofsinhar sa l-erba' u nofs.